Għal-darbar għan nofsnar tajjeb, għanibdew il-lum u għada ħna għanna il-laqa tal-Komitat tal-Libe, nistaw nibdew billi nadottaw l-agenda, mbat ħanatikom l-ħabariet minnaħa tal-President, diġa għanna l-ewel mistiden illi ħajatina idea tal-rapport ta' progress tal-agenda fuq l-immigrazzjoni. Iżda l-ewel ejja naddu għall-adozzjoni tal-aġenda. Kien hemm xi ftit bidliet fl-abbozz tal-aġenda speċjant fuq il-punt numru 11 fuq il-Board Management Fund, Integrated Board Management Fund. Li tkun diskussjoni ħassir għadha fil-5 nofs minn flok flasha. Nistgħu nadottaw l agenda suppostantkom l agenda kopju tal-aġenda u tilkom bil-lingwa tagħkom apparti l-Irlandiż Grat. Il l-att li jemenda kien adottat bil- u kien informat li kulħadd kulħadd inkun informat permezz ta' newsletter, nixtieq infakkarkom milli għadha aħna ħajkonna vot elettroniku. Jiġifieri jekk jirġobkom Ftakru illi għan ħajkolkom bżonn il-karta tal-vot fil-11 nofs. Iżda ija nibdew bil-ewwel punt illi għanna għallum ġifiri l-agenda fuq l-immigrazzjoni u l-ewwel ħanisimgħu preżentazzjoni min-naħa tal-kellim mistieden tagħna Michael Schotte, id-direttur tal-immigrazzjoni u l-protezzjoni u naħa tad-Digi Home. Aħna stedinna l-Kummissjoni biex tippreżenta il-rapport ta' progress u kienet edha tipprovdi eh, aġġornamenti regolari minn meta bdiet din l-aġenda. Dan l-aġġornament jista' jkun l-aħħar wieħed ta' din il-Kummissjoni u dan rapport jagħti jitem bil-kumment li mhux ix-xogħol kollu huwa mitmum. Da żgur naqbel Is-sistema komuni tagħna tal-ażil għadha mhix implementata. Suppost ħanaslu biex nimplementaw minħabba illi kienet sblokkata mill-Kunsill issa u nittamaw tagħti għajnuna lil dawk kollha li għandhom bżonn protezzjoni tagħna u għandha tkun ikkumpanjata mezzi legali għal dawk li tifittxu l-azil u anka għal dawk li għandhom ma kwalifikati għandhom ħafna ħiliet. Għanna sija dedikata għal diskussjoni mela nistiden is-sur Xotter li jibda bil-prezentazzjoni għal 10 minuti. Umbat ikollna l-ħin illi l-membri jkun jistgħu jistaqsu mistoqsijiet u jirċivu tweġibiet jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzjak tal-li stedentuni biex nippreżentalkom ir-rapport ta' progress fuq l-implementazzjoni tal-Aġenda Ewropea dwar l-immigrazzjoni u kif qed inti din hija aġenda speċjali ħafna minħabba li qiegħda tħares lejn il-kisbiet ewlenin li aħna ksibna minn sena 2015 dilaw fil-kuntest tal-agenda fuq l-immigrazzjoni konna qed niffukaw b'mod partikolari fuq dak illi sar fuq il-livell Ewropew mill-aħħar rapport ta' progress illi kellna fis-sena U 2019. Eh, mela, ħanibda ngħidilkom daqsxejn xi progress f'kull rotta migratorja jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni fir-rotot kollha, ir-rapport qiegħed jgħid li rġajna wasalna l-livelli ta' qabel kriżi. Mit-tmiem ta' Ottubru lil law ta' din is-sena kien hemm 92% inqas nies li waslu meta mqabbel mas-sena 2015 issa jekk inħarsu punt speċifiku lejn is-sitwazzjoni fil-vant tal-Mediterran u n-nofsinhar tal-Mediterran aħna minkejja li rajna li kien hemm żidiet sinifikanti anke fil-vant ta' eh, Mediterran ġifiri ħafna influss lejn ċipru u lejn il-Greċja, u anke lejn il-Balkani tal pulent fejn kien hemm xi 700,400 persuna li waslu f'Settembru dawk illi waslu fin-naħa tal-Punent fuq ir-rotta tal-Punent naqsu b'mod konsiderevoli matul is-sena 2019. 27,300 illi waslu mit-3 ta' novembru. Ġifiri qed naraw li kien hemm tnaqqis ta' 60% minn mis-sena li għaddiet. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm id-Direttur Ġenerali tiegħi li kien hawnhekk biex jitkellem fuq sitwazzjoni speċifika għal gżejjer Griegi. Il-Greċja ilha taffaċċa ħafna pressjoni minħabba l-immigrazzjoni l bosta snin iżda kif nafu il-bidliet li l-Greċja qiegħda taffaċċa mhux biss huma validi għal Greċja, iżda huma kwistjoni Ewropea u għandhom bżonn illi aħna nagħtuhom tweġiba Ewropea. Naħseb illi azzjonijiet urġenti għandha għandna bżonnhom sabiex intejbu l-kundizzjonijiet għall-immigranti u għar-refuġjati b'mod partikolari il-tneħija tal-konġestjoni u l-fatt li rridu ntejbu il-kapacità ta' reception dan huma verament prioritajiet importanti ħafna. Waħna nkomplu nappoġġew l-awtoritajiet Griegi biex intejbu din is-sitwazzjoni anka fil-kontest tal-fatt li sadiħla e, x-xitwa. Il-proċeduri tal-azil jistaw kol kontribuxxu biex aħna nittejbu il-proċessar tal-talba tal-azil. tal tal tal talba tal azil Għalibek u koll niklassifikaw u nidentifikaw aħjar lil dawk il mandom xi li jibqaw. Aħna konxi tal-fatt illi il-liġi kienet adottata mill-Parlament eh, Grieku eh, f'Ottubru u kienet ippubblikata fil-ġurnal ukoll u għaddin nistennew li jkun hemm notifika formali ħalli bekk il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tanalizza ir-regoli skont il-qafas eh, legali Ewropew is-servizz tal-Kummissjoni diġà bdew janalizzaw it-test ta' kif eh, kien ippreżentat lilha ħalli bekk niżguraw li dan qiegħed jirrispetta bis-sieħ l-akki tal-komunità. Naturalment aħna nilqgħu wkoll l illi ehm, għanda din il-liġi ġifiri li l-proċeduri jkunu iktar effiċenti, za fl-istess ħin aħna nixtiequ wkoll naraw li ma jkunx hemm kompromessi fuq id-drittijiet eh, tal-bniedem u l-protezzjoni tagħhom. Ġifieri fuq il-Mediterran, ir-rotta tal-Mediterran ċentrali, rajna kelli kien hemm iktar nies li waslu Malta, 3100 illi waslu f'Novembru. Ġifieri żieda ta' 200% iktar u kien hemm xi 13,000 persuna li waslu ġifieri 44% inqas meta qabel mal-perjodu tas-sena li għaddiet. Ġifieri dan il-perjodu eh, fil-Mediterran ċentrali hija differenti mis-sena 2015-2017. Naħseb li nistaw iva nitkellmu fuq numru ta' nies li waslu, iżda nistaw nitkellmu wkoll fuq il-pressjoni fuq sistema ta' talba l-azil. Aħna fuq livell Ewropew esperjenzajna li kien hemm sitwazzjoni iktar stabbli minħabba l proċedura tal-applikazzjoni kienet edha fuq eh, livell baxx matul is-sena 2019 matul qabel ma s-sena 2015-2016 iżda il-medja xorta waħda hija pjuttost għolja ġifieri dik kienet fuq l-applikazzjoni tal-ażil issa fuq il-qsim illegali tal-frontieri aħna rajna fir-rapport li n-numru tal- eh, nies li kienu għadin jaqsmu b'mod illegali matul is-sena 2019 mill-31 ta' Ottubru kien ta' 103.000. Ġifiri jek permettu li issa nishti illi nħares lura lejn dak illi aħna nixina niksbu nasib li rridu ngħidu illi fuq livell ġenerali l-Unjoni Ewropea b'mod kollettiv rinaxxiela tippreżenta numru ta' eh, bażi Ehm, fundamentali li bekk aħna nkun nistgħu nistabilixxu s-sistema tal-immigrazzjoni aħna b'ċertu mod irnexxina noħolqu kundizzjonijiet ġodda ħalli nerġgħu nibnu iktar fiduċja u għandna nkomplu bl-isforzi tagħna biex nagħmlu konsolidazzjoni u ntejbu l-politika Ewropea aħna fl-istess ħin rajna illi bnejna ħafna politika tajba ħafna ta' ġestjoni bbażi ta' solidarjetà u anka għabbażi tal-appoġġ l-Istati membri. Parti minn dan il-qafas kellu bżonn ukoll ikun hemm kooperazzjoni pajjiżi terzi jekk inaħarsu lejn il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Naħseb il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt id-Direttur Ġenerali kellu eh, nan li diskuti dan kollu ma'kom aħna qegħdin naraw li dan hija stqarrija importanti ħankomplu nagħmlu minn kollox biex dan ikun implementat bissieħ. Iżda dan jkun hemm bżonn li jkun hemm sforz minn kull naħa u jekk tippermettu nippermetti għal faċilità tar refuġjati fit-Turkija naħseb illi bekk nistgħu nagħtu eżempju ta' kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħin. fil-mija tal-fondi mill-faċilità kienu allokati ġifieri 6 biljuni. Disbursements huma ta' madwar 3 biljun u naħseb li l-appoġġ għal ħajja ta' kuljum lajnuna fiskejjel, taħriġ għal-lingwi, etc. qegħdin jintefqu hemmhekk il-programmi ta' tilqim, konsultazzjonijiet tal-kura tas-saħħa u anke l-appoġġ għal ċentri tal-immigrazzjoni. Punt iktar ġenerali fuq il-fondi kien hemm ħafna appoġġ fuq il-livell Ewropew u naħseb li dan eh, ħedġiġbert iġbot sen tal-istati membru kollha u jekk inħares lejn l-appoġġ li ngħata lill Greċja dan tala għal 2.2 biljun euro mis-sena 2015 li law u kien hemm eh, xi bitla dan l-aħħar f'Settembru tas-sena 2019 fejn kienet minn miljun ieħor li kien provdut anke fil-kuntest ta' eh, proġetti ta' għajnuna reċiproka fil-kontest tal-provizjoni ta' sistemi ta' sigurtà anke abrupta ma' Ehm, ċentri ta' akkomodazzjoni hizza. U kif nafu, ma nixinix nixbu da kollu illi xtaqna, meta konna nitkellmu fuq il-sistema tal-azil komuni Ewropea, na ma nixinix niftemu fuq il-livell Ewropew fuq il-qafas leġislattiv, nixinna namlu progress fuq 5 mill-proposti. Naf il-Parlament Ewropew prova jagħmel minn kollox mill-ħadd jew iżda waħda ma laħaqniex ir-riżultat illi xtaqna. Il-Kummissjoni ħadd kompli taħdem kemm tista' biex issib bażi komuni ħalli bekk inkunu nistgħu naraw li kona sistema tal-azil iktar tajba, sostenibbli u ġusta. Iżda nixtieq ngħid li sar progress iva fuq passaġġ legali għal dawk li għandhom bżonn protezzjoni internazzjonali. Naħseb li din tista' tidher bħala waħda mill-istejjer ta' suċċess dan l-aħħar ftit snin, speċjalment minħabba in-numri jekk inħarsu lejn in-numri kien hemm 63% ta' nies li kienu risatil fl-Unjoni Ewropea mis-sena 2015 lilaw u jekk inħarsu qudiem qed naraw il-Kummissjoni Ewropea issa qiegħda titlob li tkomplu nagħmlu resettlement matul is-sena 2020 u l-Istati Membri ħadu impenn biex jipprovdu resettlement u ħadu impenn biex joffru 30,000 post ieħor issa qegħdin inħarsu lejn l-arranġamenti ta' fondi biex ngħinu l dawn il-pajjiżi issa. Biex nitkellem fuq il-proċedura tar ritorn u riammissjoni naf li għatendum ftit biex eh, nitkellem fuq dan il-punt. Sta minħabba li nitkellem fuq politika pjuttost komprensiva, rrit nitkellem un semmi bosta punti mela fuq il-ritorn riammissjoni. Kien hemm bosta ftehim ta' Eh, ta' riammissjoni u ritorn li kien stabbilit ma' pajjiżi ta' transitu ta' oriġini billan illi l-Unjoni Ewropea timbotta għal-iktar ritorn effettiv iżda aħna naħsbu illi għandna bżonn ta' iktar għajna biex ntejbu r-riżultati ġenerali aħna għandna il-kodiċi tal-viża tal-Unjoni Ewropea li qed jippermetti li jkollna approċċ ibbażat fuq eh, dak li aħna ħanirċifu għabbażi tal-kooperazzjoni u riammissjoni u dan ħajtħol fis sef fi frar ta' sena 2020 din xi ħaġa li aħna rridu nsemmuha f'moħħna ġejjini, rridu nkomplu nimplementaw miżuri wkoll anke fil-kuntest tal-traffikar tal eh, bnedżmin ħalli bekk nipruvaw din identifikaw nxeklu l-organizzazzjoniet kriminali u anka fil-Niger permezz tal-Joint Investigation Team il-ġitz li eh, kienu finanzjati permezz tal-fondi Ewropej u aħna waqafna wkoll iċ-ċentru kontra traffikar tal ewropol li verament en l-istati membri biex jtejbu l-investigazzjoni li kienu qegħdin jagħmlu. Aħna qegħdin nippruvaw namlu minn kollox ukoll biex ikollna ftehim ma' bosta pajjiżi anka dawk li bdew f'Diċembru s sena u 2019 issa fuq il-frontieri esterni u x-xogħol li qiegħed isir min-naħa tal-Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri Ewropej. Qed inkomplu aħna naraw li jkun hemm approċċ ta' ġestjoni komuni illi hija komplementata minn dak li qiegħed eh, jingħad u kellu jkun adottat fil... kien adottat fil sena 2016, issa li qegħdin nippruvaw nappoġġaw din l-aġenzija aħna nafu li mixi f'din direzzjoni u fil-fatt din kienet marbuta wkoll mar-regolament tas sena 2016. Aħna grazzi għall Parlament Ewropew ukoll nexxinna nagħmlu riforma tar regolament biex bekk nkomplu ntejbu l-effettività tal-Aġenzija u għandna issa 10,000 ħaddiem illi qiegħed jaħdem f'dan il-kuntest u iktar ehm, tamir operattiv ukoll. Issa ninsabu fil-fażi li rridu nħarsu lejn ir-regolament biex jidħol fis-seħ dan suppost għandu jidħol fis-seħ f'Diċembru ħalli bekk nibdew bit-tieni rollout tal-Aġenzija eh, U dan kien appoġġjat b'roadmap minħabba li hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu biex niskuraw illi jkun hemm dawn l-10,000 ħaddiema operattivi. Issa fil-każ tal-Libja illi naf illi din hija xi ħaġa li tinteressa ħafna lill parlament Ewropew dan li ħanejt anke lill-Kummissjoni tinteressa Il-situazzjoni fil-Libja tħassibna u tinkwetana ħafna, ħna rridu nkomplu għaddejjin bl-evakwazzjoni ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli, niffaċilitaw ritorn volontarju u anka naġlu daqsxejn il-pass tal- mekkaniżmu ta' transitu. E, minn mindu bdejna l-evakwazzjoni fis-sena 2000 u 17 sa 5 ta' Novembru kien hemm u 24 persuna anka persuni mhux eh, minuri mhux akkumpanjati li kienu evakwati mill-Libja. Issa jekk tippermettu li nikkonkludi fuq dak il-punt, naħseb li aħna nixinna nagħmlu progress konsiderevoli f'dawn l-aħħar ftit snin. Issa s-sitwazzjoni hija pjuttost eh, instabbli u kien hemm ukoll Situazzjoni mhijiex stabbli speċjalment fit-tramuntana tas-Sirja aħna rridu nkomplu ndirizzaw l-isfidi u l-problemi u l-progress fuq ix-xogħol li sar, irridu bla dubju ta' xejn nkomplu ninsistu wkoll anke fid-dawl ta' dawk li għadhom kemm waslu fil-Mediterran tal-Vant biex aħna niskuraw li jkun hemm ukoll titjib anke fuq il-Gżejjer Rridu naraw li l-Turkija tkompli tejn u twassal għal riżultati konkreti minn kejja nuqqas ta' stabilta fir-reġjun li qed iħassibna ħafna u apparti minn hekk irridu nħarsu wkoll lejn dawk nies li tinsalvaw ħajjithom anka fl-ibħra ħalli bekk naraw li konna soluzzjonijiet tajbin għall iżbark tagħhom. Aħna rajna matul l-aħħar sena li kien hemm sistemi ad hoc serji ħafna ta' żbark li kienu koordinati mill-Kummissjoni iżda aħna rridu nkomplu nagħmlu iktar minn hekk issa għandna qafas iktar eh, kredibbli anke fil-kuntest tal- eh, dikjerazzjoni ta' intenzjoni li kienet konkluża minn l-Italja, Malta u l-Unjoni Ewropea iżda din ma tistax tissostitwixxi riforma stabbli tas-sistema ta' sistema komuni Ewropea tal-Azil. Grazzi. Grazzi sur xotte. Kif tafu fil-ħamsa ħajkonna l-Junior King li ħajkun hawnhekk biex jagħtina rapport fuq l-aġenda. Ġifieri għafadlina nofsija. Mela, issa nisimaw lil kellima li jixtiequ jisaqsu mistoqsijiet nisimgħuhom u mbagħad is-sur xotta jkun jista' jwieġeb. Signora Depont, nibdew bil-koordinaturi, iżda minħabba mhux qed nara koordinatur minn tal-PPN e, nistgħu nibdew bik u mbagħad inkomplu bil-koordinaturi. Kjoċbok. Foja. Grazzi ħafna, President, grazzi eh, Sur Xut Il-prezentazzjoni tiegħek ta' ċara kemm hi komplessa sitwazzjoni u kemm hija diffiċli li jkollna strateġija komuni wkoll u naħseb illi verament għalhekk għandna bżonna din il-strateġija komuni. Inti semmejt bosta mill-isfidi li naħseb li ma naqsux, anzi dejjem din jistiedu u allura dan jagħmel aktar ċar dan kollu illi għandna bżonn dawn l-isforzi. Aħna anke fuq il-kwistjoni tal-ritorn u tar-riammissjoni, aħna qegħdin naraw li kien hemm 23 pajjiż li aħna negozjajna ftehim magħhom ta' ritorn rammissjoni fejn hemm bosta aspetti pożittivi f'dan il-ftehim issa nixtiequ nkunu nafu illi il-perjodu li matulu jista' jkun hemm ir-ritorn jew reammissjoni huwa pjuttost qasir, allura nixtieq nkun naf x'tib ta' possibbiltajiet aħna nistgħu jista' jkollna fil-kuntest ta' eh, ftejjim mal-pajjiżi terzi ħalli bekk inkunu nistgħu niġġieldu b'mod iktar effettiv kontra il- eh, kontra l organizzazzjonijiet ta' kriminalità organizzata u nixtieq nkun naf daqsxejn iktar fuq din naħseb l-integrazzjoni mill-ġdid kif ukoll tkabbir ekonomiku fil-kuntest ta' soċjetà din maffarijiet importanti ħafna u nixtieq nkun naf minn ħadd jekk tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuqhom daw. Grazzi ħafna Sinjura Zippel. Grazzi Iva, jiena nixtieq illi nagħmel kumment minħabba li inti semmejt surxot il-kriżi, iżda din kriżi mhijiex kriżi deskritta minħabba l-esperjenza ta' dawn in-nies, iżda kriżi qed ninħejdu la kriżi minħabba l bosta stati membri mhumiex qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu ħsiebhom li jilqawhom u li jimplementaw ir-regoli li aħna ftemna dwar u anke it-tul tal tal-proċedura tal ażil hija twila wis f'ċertu stati membri għal din raġuni f'din il-perjodu ta' tranzizzjoni naf li għal ċertu refuġjati ikun iktar diffiċli biex jintegraw U dan it jagħmel ħafna iktar diffiċli s-sitwazzjoni tal- ċittadini tagħna, iżda nixtieq ukoll nistaqsi xi ftit mistoqsijiet konkreti anke fuq in-numri. Qed nitkellmu fuq 150 elf persuna irregolari li matul is-sena 2018 waslu fit-territorju Ewropew għal kontinent li għandu 500 miljon persuna jiex fih m'għandix tkun problema din, iżda problema bir-relokazzjoni jekk aħna naraw li 35,700 persuna kienu relokati li kienu mqasma l-ura jiena insaqsi x'ġara bil-maġġoranza tal-ċittadini dawn baqgħu żgur fil-pajjiżi li għandhom frontiera esterna u l-pajjiżi l-oħrajn qegħdin iġibu ruhom b'mod li mhuwiex solidari ma' dawn in-nies li ma' dawn il-pajjiżi li għandhom frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea tieni nett. Kemm fil-kuntest ta' numri ta' relokazzjoni u ta' resettlement vera illi dawn kienu affarijiet illi kellhom E, isiru saru jew kella dawn kienu l-wedjiet tal-istati membri dawn il-pledges minnaħa tal-istati membri forsi joħorġu iżda ma jkunux implementati kif suppost u fuq il-numru ta' refugjati illi kienu evakwati mill-Libja nixtieq insaqsi aħna kellna e, xi ritorn ta' 49,000 fil kummissjoni tista' tgħidilna eżattament kemm e, għatem nies fil-Libja u li qegħdin jistennew biex ikunu Eh, trasportati u evakwati. Like Birgit Sippel, I would... Grazie ħafna bħal Birgit Sippel, jina u koll nishtiq nindirizza il-lingwaċ li qed jintuża meta nitkellmu fuq kriżi. Eh, L-inabiltajja u koll nuqqas ta' ta' 28 kap ta' gvern biex isibu eh, ftejn. U jiena qed naraw kol eh, xokkanti li 28 kap ta' 28 sat membri ċivilizzat mhux qed isibu ftejn bejnietom, imma imbagħad jirnexxilhom jiftemu ma' xi ħadd bħal Sur Erdogan ma' Sur Assad. Emmin qed jgħid li hu l- qed jajdu l-boċer tal-laħam um, u biex mbagħad jibatu però nies nislura s-Sirja. Jiġifieri hemm ċertu ftehim ikraħ bejn l-istati membri u anki l-sitwazzjoni tal-Libja hija verament tal-mistija meta kien hemm kollega li kien qed jitkellem fuq l-isħubijiet eh, u kooperazzjoni li semmejda dawn huma ftehimiet ħżiena eh, li mhumiex tajbin għall-Ewropa. Ġifieri għanużaw lingwaċ ċar ħalli nkunu nafu fuq xħet nitkellmu u xinu ma lażliet li qegħdin nagħmlu. Eh, fuq mistoqsijiet speċifiċi dwar kooperazzjoni bejn Spanja u l-Marok. Jiter illi hemm tnaqqis ta' Eh, nies irregolari u kien hemm ħafna flus li nataw lil Marok, kien hemm madwar kwarta ta' biljun li nataw. Eh, però l-Kummissjoni qed jgħid tgħid li kollox sejjer tajjeb is-salvagwardji qegħdin eh, f'posthom. Imma jiena nistaqsi għaliex xrejna pereżempju każ ta' ċittadin Olandiż ta' dixendenza Marokkina li ġilura lura minn btala u fil-frontiera neħewlu ħadulu l-passaport mingħajr spjegazzjoni ħallew fit-triq u ma kellux li xaħat biex xaħat jirrapprezentaw, ma setax imur lura d-dar, minar ma taw għalfejn, minn ma għalulu għalfejn ħadu l-passaport. Dan u għal-mod ta' kifet ġestjoni tal-migrazzjoni fuq il-kooperazzjoni ehm, fil-dikrazzjoni bil turkija u l-Unjoni Ewropea. Il-rapport qed jgħid li diskussjonijiet bil-Unjoni u Turkija eh, għaddejjin biex ikun hemm eh, ġestjoni tal-migrazzjoni aħjar din is-sena. Jina qed nifhem li ġestjoni ta' ta' eh, bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija mhijiex mod tajb kif niddiskrivuha u naħseb importanti anke nsemmu l-kwistjoni tan-Niġer naf li eh, l-istati membri ma tantx huma entużjasti sabiex eh, idaħlu migranti jekk kif ġi miftijem, jiġifieri l-evakwazzjoni mill-Libja bħalissa qiegħda friskju, tista' tgħidilna xi ħaġa fuq din? Imbagħad semmejt ukoll il-proġetti pilota fuq il-migrazzjoni legali, imma ma tantx jidher li hemm wis entużjażmu bejn l-istati membri. U allura tista' tgħidilna kif taħdem jew ma taħdimx liema stati membri qegħdin jikkoperaw u liema mhumiex u x'se nagħmlu biex huma jikkoperaw. Grazie Signora Stick, eh, grazie President, grazie Sur Shata tal-prezentazzjoni u grazie tal-spiegazzjoni tas situazzjoni. Eh, fuq il-migrazzjoni. Ek kif qed naqra r-rapport dak li qed jilqotni huwa li qed niffokaw ħafna fuq in-numru ta' eh, nies eh, li qed jaslu b'mod irregolari u l-konklużjoni hi li dan l-ammont tnaqqas b'ħafna mir-rotot imma dan it-tnaqqis ukoll huwa marbut mal-fat miktar kooperazzjoni mal-pajizi terzi. Issa, din allura għajem ċertu mistoqsijiet. Jekk inti fost il-migranti għandek dawk li għatifiċu l-azil, dawk li għatifiċu protezzjoni u proċedura tal-azil. Issa, jekk naraw il-rapporti tal-frontiera esterni, esterni tal-Stati membri, per, eżempju il-Kroazja, dal-aħħar id-deċidew illi huma konformi biżejjed biex jidħlu fi zona Schengen. Imma mbagħad hemm Spanja, l-Polonja, l-Ungerija, il-Greċja, dawn għandhom ħafna elementi ta' azzjonijiet ta' pushback u allura nixtieq nistaqsi. Eh, aħna kif ħanimxu mal-istandards tagħna, l-Kummissjoni x'tista' tagħmel, x'miżuri jistgħu jittieħdu mill-Kummissjoni biex ninforzaw li jkun hemm konformità għall proċedura tal-ażil u anki standards oħra bħala parti mill-laki tal-azil l-Unjoni Ewropea. Imbagħad fuq il-pajjiżi ta' tranzitu hemm ħafna li jinqabdu f'dawn il-pajjiżi. Se nagħmlu biex ikollna sistemi b'saħħithom eh, ta' azil f'dawk il-pajjiżi. U jekk tkellimt fuq is-solidarjetà, diġà qed li hemm ħafna eh, wedit ta' kooperazzjoni, tkellem madwar 30.000 tajjeb imma x'inhi l-ambizzjoni tal-istati membri eh, meta mqabla mal-miżuri li jittieħdu biex eh, nirġestjonaw l-immigranti regolari. X'inhi l-ambizzjoni tal-Unjoni biex tkun eh, proporzjonata ma dak li qed nintolbu mill-pajjiżi terzi. bad fuq realokazzjoni ġajn rajna sitwazzjoni ta' Greċja, Ċipru u l-Bulgarja li qegħdin jitolbu għal aktar Eh, approċ komuni eh, ta' solidarjetà eh, mhux biss fl-ambitu ta' Dikjerazzjoni ta' Malta, ma għandna bżonn ukoll approċċ strutturali dannu għavera, vera, imma naħseb il ħajkon snin twal sakemm naħu din il-leġislazzjoni, il-Kummissjoni sa' dan it-tan se tagħmel biex ikun hemm verament din is-solidarjetà. Grazzi ħafna Onorevoli Tardino. Grazie, President. ħafna, President, grazie direttu. Jina rajt il-rapport u rajt diġa l-qafas ta' dak li stennejna, kem konna tajbin, il-progress li għamilna daw l-aħħar snin, imma ovvjament nafu li mux il-kas. Mżon li najt illi ġi ammess fil-rapport stess. U għalek nikwota mux l-aspetti kolla ta' dan il-xol ġow fit-tmiem tagħhom, hemm bżonn illi naċċelleraw l-implementazzjoni ta' qafas legali tal-Unjoni Ewropea bil-mezzi sostenibbli fuq l-azil migrazzjoni. Allura meta se jkollna dan il-qafas għax għattuna anki il-Kommissarju fis-smih Avram Baprus ukoll ħames snin ilu u baqa jajtek għal ħames snin sħaħ imma naraw ħafna nies qed jaslu, ħafna nies qed imutu fil-baħar xejn ma nbidel. il kummissar il-Presidenta eletta tal-Kummissjoni van der Leyen u koll qed titkellem fuq dan imma l ftehim ta' Malta illi eh, kważi eh, hija ħaġa illi eh, qiegħda fuq il-karta biss meta naraw il-fatti it-Turkija, is tagħkom tajtuh 6 biljun euro biex jgħin refuġati dawn huma kollha flus tal-bwiet tal-kontribwenti Ewropej. U la derba bat seġri jasal il-kont, jasal it-teddit ta' moċ ta' eh, immigranti lejn Ewropa. Kif se nsolvu din il-problema? Id-data rappresentati llum jirrappresentaw l-situazzjoni attwali. Bil-forsi nitkellmu fuq il-futur ir-riforma tal-sistema ta' azil komuni suppost solvit il-problemi kollha għada pendenti għax hemm bżonn liva tal-Kunsill ma nistgħux naħsbu inobbligaw dawk li ma jridux apparteċipaw f'dan il-mekkaniżmu lek għandna bżonn ta' strumenti ġodda, għandna bżonn nbidlu l-approċċ u naġixxu fl-Afrika. Nerġgħu nirrepetu dak li għadna hemm bżonn ta' preżenza fuq it-territorju Afrikan impenn dirett biex tassew ikollna eh, dawn il-hotspots għax ma jistax ikun nibqaw sejrinek b'dawk eh, nis li jitilqu l-kontinent Afrikan u għalhekk mod konkret għan huwa dak li nixtiequ nagħmlu. Grazzi. See any representative Grazzi, mhux qed nara rappreżentanti tal-ICR illi jixtiequ jitkellmu. Iva, Sinjura Kanko. Grazzi ħafna għal din il-preżentazzjoni sur xuta. Eh, qed naraw illi m'hemmx progress qed sir f'dan il perjodu il-Kummissjoni se tiffoka fuq implementazzjoni tajba tal leġizazzjoni esistenti u il-regolament ta' Dublin kif ħa taħdem meta qabla mal-perjodu eh, tal-bidu tal-perjodu tal meta bdiet il-kriżi. Mistoqsija qasira. Grazzi. Issa, mill-gwe, Sinjora Bjork, Iva, grazzi. Jiena bħal eh, uħut mill-kollegi tal-SND u l-Group Renew Naħseb li qed nittilfu punt wieħed jiġifieri id diċenza biex naraw kif qed eh, timxi l-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Ġenevra li nsalvaw l-ħajiet fuq il-baħar, ehm, fuq li nipproteġu d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fil- eh, pajjiżi ġirin ukoll U eh, kifedna, er-, il-fiduċja reċiproka qed issir biftemiet mal-Milizja fil-Libja, ma' Erdogan fil-Turkija eh, u eh, anki ma' Assad il biċċir Assad u allura rridu naraw eżattament xirsa namlu, ma' mxafen nitkellem fuq iktar, imma qed naraw li hemm ħafna li hemm numru inqas ta' nies li qed jaslu ma kif ħanatu l-protezzjoni, kif qegħdin nipproteġu il-kontinent tagħna u kif qed nkomplu relazzjoni tagħna ma' pajjiżi u kontinenti oħra li qed jagħtu protezzjoni lil dawn il-persuni u kif aħna sejrin ehm, biex insarvaw ħajiet fuq il-baħar. U eh, ma nikriminalizzawx dawk dawk li qegħdin jgħinu lill-migranti. U x'se nagħmlu biex inwaqfu il-kollaborazzjoni mal-Milixa tal-Libja. Dawn kollha huma reati kontra l-umanità. Umbat il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi hemm ħafna rapporti u dokumenti fuq l-abbużi tal-nedmin u anki pushbacks u fondi u koll U dimma ma li hija xi ħaġa li ksibna fl-appoġġ reċiproku jekk naħsbu li dan huwa dinja kisba mela lura na problema. Issa nixtieq nistaqsi sabiex niffokaw u tispjegalna kif nistgħu eh, nirranġaw il-politiki tal-azil u tal-migrazzjoni biex ikollna standards ta' ġisenza tajbin eh, fl-impenji tagħna. Imbagħad nixtieq nistaqsi xi ħaġa oħra wkoll uħud minna ħajkunu Eh, sejrin fil-forum ta' ġisma Uda f'Ġinevra f'Diċembru u eh, eh, dawn il-wedit issa spiċċaw għal ġem hemm għandna il- aħna aħna qed ngħidu li ħajkun hemm il-kwistjoni ta' resettlement u nafu li din qed tiġi użata bħala għodda biex inkunu nistgħu nsibu ftehim mal-pajjiżi terzi b'mod li mhux suppost, ma kienx maħsuba u mhumiex dimiex fil-prassi ta' ħafna stati membri. Ġifieri l-ammonti minn fejn ħajġu l-numri mhumiex qolin biżejjed u m'għandniex soluzzjoni sostenibbli fuq żmien twil. Aħna nixtiequ eh, soluzzjoni mill-Parlament u nixtiequ li jkun hemm aktar impenji f'Diċembru. Grazzi. Komplu b'iktar membri, Sur Tobe. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li Eh, għamiltina din il-prezentazzjoni. Nafu illi hemm bżonn insibu naslu situazzjoni li hija sostenibbli, hemm bżonn namlu nagħmlu l-progress ukoll. Huwa għacċar għalija illi aħna għadna l-bot milli nagħmlu progress minħabba li memx eh, pozizjoni komuni, Eh, politika bejn eh, l-Stati membri u l-Parlament Ewropew. Però xaġa ċara li hija li motta kif nistgħu nimxu qudiem tkun illi jkun hemm distinzjoni iżjed ċara bejn il-migranti ekonomiċi u r-refuġjati. U għalhekk naħseb tajjeb li kieku direttur ikun jista' jelabora ftit iżjed sabiex naraw eżattament kif jista' jkollna politika aktar effiċjenti biex nagħmlu din id-distinzjoni iżjed ċara. Grazzi ħafna uh, Onorevoli Purek. Grazzi. Skużawni. il sinjura Spurek. Grazie President, f'dawn l-aħħar snin aħna konna qed naffaċċjaw il-problema tal refugġati minħabba l-klima qegħdin jaħarbu mid-djar tagħhom minħabba il riżultati tal-bidla fil-klima. Eh, u dawn in-numri ħajkomplu jalew. L-Unjoni Ewropea sissa għada ma xieċ ir-refuġjati minħabba l-klima b'mod eh, formali u l-Konvenzjoni tal-1951 mhux qed għam eh, laqas. U għallura nistaqsi l-Kummissjoni għamlet xogħol sabiex inħarsu l-implikazzjoni ta' politika minħabba li hemm aktar migrazzjoni ħabba l-klima li dejjem tiżdied. Grazzi. Grazzi Sinjura al sarali. Grazzi President u grazzi Sur Shatta, tal-prezentazzjoni. Jiena Sinjura Al Sahlani u eh, meta nitkellem fuq kwistjonijiet ta' migrazzjoni hija diffiċli li nħares bħala flussi migratorji bħala kriżi għaliex jiena kont migranta wkoll u eh, din hija xi ħaġa hija problema personali u nħares li għamil perspettiva tijaj hija katastrofi għal-migranti u koll innifissom. Unkomplu koll mal-kollegi li tkellmu fuq dan din is-sitwazzjoni iktar kmieni. Jien għandi mistoqsija speċifika eh, ħafna. Fil-rapport qed ngħidu li l-passaġġi legali mal-Balċi qegħdin qegħdin jiżdiedu imma il-ġimma l-oħra tqajt ma' l-NGOs eh, tal-Bosnia illi huma mħazbin għal motta kif il-gvern qed iħares lejn is-sitwazzjoni migratorja u kif il-refuġjati ehm, qegħdin jgħixu ehm, f'sitwazzjonijiet korra ħafna m'hemmx dinjità. U qed ngħidu li hemm l-Unjoni Ewropea qed tagħti il-flus imma m'hemmx segwitu ta' sitwazzjoni u ħafna NGOs fil-fatt ma jitħallewx jieħdu sem attiv f'dan ix-xogħol u allura aħna x'nistgħu nagħmlu bħala istituzzjoni, kif nistgħu jkollna segwitu aħjar u fl-implementazzjoni ta' meta jingħataw il-flus. Grazzi, l-Onorevoli lil miss Iva, grazzi. Grazzi Sir Xata tal-prezentazzjoni għal-kellem bil-Ġermaniż. Forsi nista' nkompli mal-mistoqsija tal-Kroazja. Jiena nixtieq inkun naf ftit iktar fuq għadin. Ma rajtx fir-rapport jekk hemm iktar informazzjoni mill-Kummissjoni fuq il-pushbacks. Irċivejtu informazzjoni eh, jew le fuq l-Unjoni Ewropea. Imbagħad fuq paġna 5 mit-elf eh, eh, persuna afgana illa ħajntbatu lura mit-Turkija imma Eh, ma rajċ li Sur Erdogan qal li żewġ miljon eh, Sirjan ħajintbatu mit-Turkija għas-Sirja u allura nistaqsi jekk forsi l-Kummissjoni tilfitix din l-informazzjoni jew xin il-perspettiva dan jfisser li mhux se nibatu s-Sirjani l turkija U nishtiq ukoll nistaqsi fuq il-gżejjer Griegi e, qed li sitwazzjoni tiebet imma se jsir mod differenti mis-snin li għaddew f'dawn l-aħħar erba' snin għedna li rridu ntejbu s-sitwazzjoni, rajna x'qed jiġri imma jidher illi fil-verità e, qed nisimgħu l-istess disgrazzjonijiet kull sena. Imma m'hemmx azzjoni biżejjed. U il-Ministeru mill-Ġermanja qed jgħid illi għandna bżonn sistema ġdida tal-azil Ewropea u ħanamlu proposta f'Marzu u eh, ħan nistaqsi din hija xi ħaġa li ħajjagħmilha waħdu eh, jew hija xi ħaġa li diġà ġiet diskussa mal-Kummissjoni. Grazzi il-kellim li miss, Iva grazzi is-Sur Fest. Grazzi Sur Xeta tal-prezentazzjoni. Jien għandi mistoqsija personali. Jekk fimt tajjeb qed nara illi Inti, inti Ingliż u allura eh, eh, ġejja Brexit tal-waqt, xin il-pozizjoni tija kumbat meta nitkellmu fuq regoli ta' resettlement eh, u reammissjoni meta il-pajjiż tiegħek mhux se jibqa' jiġi affettwat wara l-Brexit. Jiġifieri qegħdin tippreparaw politiki għalġajjini fejn il-pajjiż tiegħek stess mhux se jkun soġġett għal dawn ir-regoli. Onorevoli Daily, grazzi President. L-ewwel net jekk il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tinkweta fuq in-numri ta' nis li jaslu naħseb għandna nwaqfu nejnu l-gwerer li waswer għal refuġjati. L-unika kriżi għal kriżi umanitarja ta' dawn il-vittmi. Dawn huma żewġ sma li nixtieq insemmi eh, l-ewwel net tħassib kbir fuq is-sitwazzjoni tal-Libja, imma nasab ironika meta tkellimt fuq eh, Malta fuq il-tnaqqis kbir li kien hemm u ma tkellimx fuq il beqt li kien hemm bil-awtoritajiet Maltin u l-Libja li potenzjalment qiegħda tikser il-liġi internazzjonali marittima fejn ma mxewx ma responsabiltajiet eh, tagħhom u nixtieqek ukoll tgħidilna fuq is-sitwazzjoni tal-Kroazja. Smajna l-ħamis li għadda Eh, fuq is-sitwazzjoni kera u l-rida tal-Kommissjoni li tagħti eh, li taċċetta l-Kroazja fi Schengen għalkemm hemm evidenza ċara ta' pushbacks u ksur tal-liġi internazzjonali. Din hija xi ħaġa ta' sfida imma deċidejtu li tagħtu aktar flus l-awtoritajiet Kroati. Jiena nixtieq instaqsi eh, minħabba li hemm din l-evidenza u li rekonoxxejtu intom stess intom stess. Intom għandkom sistema ta' mekanizmu ta' monitoraġġ li huwa patetiku u l-ħamis li għadda min kien qed jirrappreżentakom għażbis seta' jirrispondi kif qed jaħdem dan il-mekkaniżmu u l-UNHCR fil-Kroazja qalu li kollox sejjer tajjeb imma huma qasbis qegħdin fil-frontieri u allura kif ħankunu nafu l-miljuni tal-fondi Ewropej li qed sitfaw hemmhekk e, u mhix vera qegħdin jintużaw għal drittijiet tal-bniedem ma nafux jekk vera qed jintefqu għalhekk għaliex fil-fatt eh, l-NGOs qed li mhux vera, mhux qed jintefqu għalhekk, u allura jiena konklużjoni tiegħi hija din. Jew mintomx eh, verament mintomx kompetenti. Eh, jew inkella verament qegħdin temnuha, jiena naħseb intom qegħdin Eh, timxu mal-pajizi li qed jagħmlu l-pushbacks u timxu mal-frontiera anke meta tafu li qegħdin jinkissru drittijiet tal-bniedem. Allura ħatibdew bil-proċedura ta' ksur kontra l-Kroazja minħabba li qegħdin mhux qed jagħtu ehm, protezzjoni internazzjonali jew m'hemm lebda eh, m'hemm lebda kondizzjonijiet għal flus li qed jintefqu għal pushbacks. Grazzi ħafna, Honorable Verkart. Iva, ismi. Grazzi, Sur Xata, jien għandi mistoqsija speċifika ħafna. Inti tkellimt fuq is-sitwazzjoni tax-xitwa u fuq il-kampijiet u l-hotspots illi ħajkunu aktar diffiċli l-qoddim u anki ħajkunu ta' aktar ħajħolqu aktar problemi. X'se tagħmel kommissjoni biex tipproteġi dawn il-żoni qabel ma jaslu aktar nies fix-xitwa u nevitaw il-katastrofi umanitarja. U tini mistoqsija eh, fuq il-Bosnia u Herzegovina eh, qed naraw li l-flus mhumiex biżejjed għaliex eh, hemmhekk għanna autoritajiet lokali illi għal raġunijiet differenti miex mumiex għedin eh, jaffaċċaw il-problema kif suppost se tagħmel kummissjoni f'dawn ix-xhur li ġejjin għaliex hemm ħafna kesħa minn nies li qegħdin imutu fil-foresti, fit torra u allura l-kummissjoni se tkun qiegħda tagħmel sabiex ehm, timxi ma' din is-sitwazzjoni kera umanitarja xi li ma nistgħux naċċettaw aħna. Eh, L-Onorevoli miss, grazzi ħafna President u grazzi Direttur tal-prezentazzjoni. Eh, tajjeb illi eh, naraw il-limiti anki f'nuqqas taftajim fil-konsil. Jina għandi żewġ mistoqsijiet li huma fuq eh, terminu medju qasir, l-ewwel net fuq il ftajim ta' Malta, nafu li dinija ta' prova u ftit stati membri li firmaw fil-fat u qed nitkellmu fuq il-nies li qed jiġu salvati fl-ibħra u allura x'inhi l-ambizzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-ftehim? il-qafas ta' Malta f'sa fejn ħajwassalna u anki il-miri ta'kom għall-izbark. U kif ħatamel biex ikun hemm aktar sati membri li involuti f'din l-iskema. It-tieni mistoqsija hija fuq il-flus li qed tibbat l-Unjoni Ewropea lil pajjiżi terzi f'din il-iskema ta' kooperazzjoni. U eh, int pala kommissjoni, għandkom xie tibta monitoraċ sistematiku ta' kif qed jintużaw il-flus u għallima raġuni qed jintużaw. Speċifikament nixtieq ukoll nixtieq ukoll nsaqsi fuq is-sitwazzjoni ta' Turkija. Turkija diġà qiegħda ċaqla l refugġati Sirjani fil-żona sikura u nittama li il-flustana mhumiex qed jintużaw ħżina biex biex it-Turkija eh, tagħmel pushback ta' Sirjani lura fis-Sirja. Grazzi. Kunxe. Grazzi ħafna, Sinjura Kunxe. Anzi, kunkej. Ibidbel. Ikorreġi ruħu l-President, grazzi ħafna, Signora President, grazzi Sur Xota. Il-kooperazzjoni ta' Schengen u l-proċeduri fuq l-standards umanitarji tagħhom hemm bżonn ikunu xi ħaġa illi l-Stat membru jirrispetta mhux biss bil-kliem imma bl-azzjoni billi jirrispetta ġestjoni li tkun waħda d-dinjetuża tal-bnedmin fuq il-frontieri. Billi l-Kummissjoni Ewropea responsabbli għal din l-aġenda mson ninsaqsi jekk taħsibx illi is-sitwazzjoni fuq il-frontiera ma' Bosnia Herzegovina babbuż dokumentat ta' drittijiet ta' bniedem kontra l-immigranti hiex xi ħaġa aċċettabbli. Jew ix raġuni biex il-sħubija tal-Kroazja ta' Schengen tkun pendenti. Sinjura Kellerissa, l-aħħar kellim. Grazzi ħafna, President. L-ewwel mistoqsija tiegħek l-ewwel net grazzi sur xota direttu għall-ispjegazzjoni tiegħek u l-preżentazzjoni. Żewġ mistoqsijiet l-ewwel kif qalet il-kollega tiegħi, anzi kollegi tiegħi, Sinjura Kunen u Albadir fuq in-numru ta' persuni u l-fluss tal-kampijiet f'Bosnia u s-sitwazzjoni tagħhom tal-ħajja ta' kuljum kif tkellmu huma mbagħad it-tieni mistoqsija fuq punt li ma tantx trattajt il-koordinazzjoni bejn l-istati membri tal-proċeduri ta' għażil l-armonizzazzjoni progressiva tagħhom x'intkom tagħmlu biex mod progressiv hemm prassi eh, politika, professjonali, għax l-istati eh, in-nies qed imorru minn stat għal ieħor skont Dublin hemm il-kwistjoni legali imma il-kwistjoni ta' prassi tal-Aġenziji Nazzjonali differenti. Grazzi ħafna. Issa suppost il-Kummissarju eh, King suppost ikun diġà fuq il-podium inti tagħmel nisuġġerilek tagħmel dak li tista' biex iżżomm eh, ma' taqsira sur xote bħala replika tiegħek il komissar jistenna għal 10 minuti, ma mux iktar. Għadilek il-kelma, grazzi ħafna. Su President, grazzi tal-mistoqsijiet. Xuħut mu miex eh, faċli hemm ħafna mistoqsijiet minn angli differenti, imma se nipprova nirrispondihom kollha. Basikament, Kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi minn perspettivi differenti. Xi wħud għamlu referenza bħala ftehimiet li ma kienux uh, eh, pozittivi u oħrajn fuq is-sħubiet bżonn inkunu ċari meta ngħidu il għandna bżonn nimpenjaw ruħna mad-dinja hemm barra. Naħseb li l-Kummissjoni qed tara u tipprova tieħu kull opportunità biex tibni tweġiba sostenibbli għall isfidi li huma komplessi u diffiċli ħafna. Dan jinvolvi l-bini ta' sħubijiet ma' pajjiżi terzi. Dan ma jfissirx li nikkompromettu id-drittijiet fondamentali tagħna jew l istandards u l-valuri tagħna, imma jfisser li nimpenjaw ruħna ma' pajjiżi terzu dan nistgħu nagħmluh modi differenti permezz ta' impenn fuq ir-ritorn għandna bżonn nagħmluh biex inkunu nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni fuq ir-ritorn li mhijiex waħda sodisfaċenti xi ħadd saqsa fuq id-distinzjoni bejn dawk illi huma migranti ekonomiċi u dawk li għandhom id-dritt tal-protezzjoni ovvjament għanna bżonn nipproteġu dawk li jistgħu ilhom jiġu protetti ma dawk li huma migranti ekonomiċi li mhux suppost qegħdin hawnhekk għandna bżonn insibu mezz kif jirritornaw u dan nista' namluħ biss jekk naħdmu mal-pajjiżi terzi. Ġifieri nibnu dawn il-partenarjati, arranġamenti tar-ritorn u li naħdem fuq ritorni volontari, għamilna ħafna ritorni volontari u bnejna u koll billi ħdimna mal-imsieħba internazzjonali tagħna bħala IOM fuq il-bini ta' pakketti ta' reintegrazzjoni biex in-nies jipprovaw jerġgħu jistabbilixxu ruħhom fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom, ġifieri l-proċess huwa komplikat imma neċessarju. Għanna bżonn naħdmu wkoll biex nagħtu qafas l-iżvilupp tagħna biex hekk ikun sensittiv għal dawn il-kwistjonijiet iva dak li huwa żvilupp ekonomiku ma wkoll għal kuntest ġenerali. Naħseb il-politika tendenza hija waħda ċar, ma' ħafna affarijiet nistgħu konna sħubijiet permezz ta' skambju fuq edukazzjoni jew proġetti piloti. Kien hemm mistoqsija fuq dawn il-proġetti piloti li huma importanti ħafna jeżistu huma fuq skala żgħira issa imma għandna l-intenzjoni u l finanzjament li jeżisti ban illi nkabruhom dawn il-proġetti piloti Spanja impenjat ruħa mal-Marok imma MSMP oħra u huma proġetti pilota iġifieri għadhom f'stadju pjuttost bikri imma joffru mod kif nistgħu navanzaw li jservi wkoll l-interess tal-pajjiż ta' oriġini għax forsi wieħed ikun qed jagħti esperjenza fil-qasam tal-IT li jista' jkun validu meta l-individwi konċernati jmorru lura għal rotot legali, edukazzjoni, kooperazzjoni, dan huwa aspett pożittiv ħafna. Apparti il-ftemi ta' riammissjoni u riarranġamenti u semmejt ukoll meta niġu għat tjib ta' performance tagħna fuq ir-ritorn l possibilitajiet offruti fil-futur skont da il-kodiċ tal-viża rivedut li jerġa' jidħol fis fil-seħħ fil-frar ah, tal-2020. Issa, Kien hemm numru ta' persuni illi użaw il-kelma kriżi. Naħseb il referenza li kellna kien biex nagħmel referenza għal passat li kellna fuq in-numru ta' ritorni mhux nimplikaw in-numri illi preżentament kienu ġustifikati bil-kelma eh, kriżi u eh, n-nis illi waslu issa ma jfissirx li iddu nibqaw bidejna fuq sanna għas situazzjoni hija volatili ħafna li tmur minn rotta l-oħra għat naraw situazzjoni diffiċli ħafna partijiet differenti ta' dinja, situazzjoni fil-Libja, situazzjoni fil-Sirja u naraw kemm l-affarijiet huma instabli u l-pressjonijiet li jeżistu man ma nistawx noqogħdu bidejna fuq saqna. Ma naqbel illi l-kelma kriżi mod ġenerali mhux neċessarjament ġustifikata miċ-ċifri li qegħdin naraw attwalment. Imma għandna bżonn nitalmu mill-krisijiet li kellna xi ftit snin ilu u għalhekk naħseb li għandna bżonn ikona sistema aħjar. Eh, u kont eh, ħafna nies qalu li situazzjoni sitwazzjoni hija waħda ta' staġnar imma l-Kummissjoni taħseb lejn u tara lejn il-futur biex terġa' tibda u tkompli tibni momentum ġdid, bottatura ġdida wara dan il-pakket staġnat u nistaw nimxu l-qoddim mannix alternativa ħlif niprovaw navvanzaw u hija l intenzjoni ċara tal-Kummissjoni. Issa, ġejt eh, mitlub nirrispondi fuq il-risedjamenti b'ċifri partikolari l sedjament huwa importanti ħafna nifmu dan il-konċett u kif semmejt l-Kummissjoni tista' u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali tista tara dak li kisbet daw l-aħħar snin u din hija kisba, kisba pożittiva. Bħal pajjiżi oħra fid-dinja jibqgħu lura fuq reinsedjament l-Unjoni Ewropea mxiet il-qoddim u dan huwa konsistenti mal-approċċ ta' rotot legali biex hekk irrasnu ir-rotot illegali illi huma favorixxu biss il-kontrabandu għandna eh, iktar minn 6000. Eh, non mhux wedit imma rejn sedjamenti mill-2015 hemm ukoll skema għaddejja fejn 20 stat membru diġà wedu li jipprovdu iktar minn 50.000 post, jiġifieri huma għom dawn. U mis-7 ta' Ottubru tal-2019 39,000 persuna 78% ta' total mwiet eh, ġew reinsedjati u għalhekk ma wasannix fuq il-50.000 imma tnamlu dak li nistgħu billi nestendu b'xarejn biex niżguraw illi l-budget jista' jiġi użat għal dan l-iskop u qegħdin naslu hemmhekk ukoll anke fuq dawn il-50.000 wediltu għalhekk nistgħu nkunu xi ftit sadisfatti bil-performance tagħna fuq reinsedjament għandna bżonn ta' sistema iktar stabbli li ħares lejn il-futur għalhekk huwa importanti ħafna illi jkollna dan il-qafas ta' reinsedjament tajjeb ħafna li l-Parlament ħadem biex din il-proposta tasal għall stadju fejn kważi hemm qbil nixtiequ illi jiġi adottat ma nixtieqx nitkellem fuq il-kondizjonalità imma għandna bżonn naħsbu b'mod strateġiku neġu għar-reinsedjament għax hekk nieħdu l-eżempju tal-mekanizmu ta' transitu għanna bżon naħsbu fejn nifakaw l-attenzjoni tal-istati membri fejn hemm evakwazzjonijiet mill-Libja lejn ir-Rwanda u lejn in-Niġer għanna bżon naġġustaw il-mekanizmu ta' insedjament biex nirrispondu għal dawn l-interessi strateġiċi fejn nistaw nikonsidraw li hemm priorità u għalhekk dan il-qafas ta' insedjament jipprovdi mod imtejjeb u utli. Issa niċar mistoqsija oħra li ġiet ripetuta fuq it-ħassib fuq il-pushbacks, mod partikolari fuq il-Kroazja. Issa jina ma nixtieqx nidħol u nirrepeti diskussjoni l qasbisan għand il-ħin, fuq sħubija fil-żona Schengen, imma għandna bżon naħseb wieġeb fuq il-pushbacks, kull pushback jew ehm, allegazzjoni ta' pushbacks ħaġa li l-Komissjoni tieħu bis serjet għandna regoli fuq il-valutazzjonijiet individwali tal-applikazzjoni tal-azil dan huwa punt importanti ħafna mistoqsija tagħkom huwa fuq l-infurzar tal-akki komunitar u għalhekk din hija xi ħaġa li aħna nipprovaw nagħmlu imma fil-fatt għasbu kif naħsbu aħna għax huwa diffiċli ħafna li nkunu hemmhekk meta jkun hemm dawn il-pushbacks biex inkunu nafu eżatt eżatt u jkollna l-provi illi qed jiġru aħna minna segwitu tajna segwitu għal dawn l-allegazzjonijiet minnaħa tal-Kroazja kien hemm kollegi minn diċiħom li marru fil-Kroazja biex jinvestigaw din il-kwestjoni imma għal dak li għal dak li għal prova Din hija xi ħaġa li mhux dejjem hija faċli illi ndaħlu f'proċess ta' ksur imma nizgurakom li aħna nieħdu bis-serjetà ħafna kull allegazzjoni u naħnu mal-istat membru konċernat ta' hekk naħdmu dan il-qasam għal dik li implementazzjoni u infurza għandna bżonn naħdmu ma' l-autoritajiet lokali, nazzjonali u natu segwitu għal dan il-kustjonijiet issa xbaqali xnajt issa il-ftejim ta' Malta u kif nistaw nimxu il-qoddim. Dispieċini naf li jem mistoqsijiet eh, deċida ent, President, għamel dak li tista' il-Kummissarju qed jistenna. Iva, l-Kummissarju qed jistenna bżonn li zombu mal-ħin nkunu edukati mela fuq Malta aħna bħala Komissjoni nixtiequ naraw kemm jista' jkun stati membri li jissieħbu ma' dan il-ftajim bejn l-erba' stat membri li semmejt qabel dan il-ftajim ovvjament huwa pożittiv ħafna għax jiġbor dawn l-erba' stati membri perspettivi sinċerament differenti għal futur u jagħti indikazzjoni pożittiva ħafna fuq kif nistgħu nipprovdu s-solidarjetà b'mod konkret. Kien importanti u l-ħidma tal-Kommissjoni matul is-sajf biex tiffaċilita d disembark imma huwa importanti ħafna għal dawn illi jew f'Malta jew fl-Italja biex dak l-istat membri jkunu jafu li mhux se jkunu waħedhom u jkun hemm stati membri oħra illi se jgħinu. Ġermanja u Franza kienu preżenti ma kien hemm stati membri oħra wkoll dak illi prometti so minn din id-dekjerazzjoni hija l-iktar ċarezza illi ġib maħal dik li huwa eh, tbassir u l-Kummissjoni baqgħet taħdem anke wara l-adozzjoni tad-dikjerazzjoni għax ipprovat taħdem mal istat membri ma' oħrajn ukoll biex tiċċara il-proċessi dettaljati kif ukoll bil-kooperazzjoni mal-aġenziji l-Uffiċċju tal-Support tal-Azil ma' Frontex biex hekk mod konkret nur l-solidarjetà taħdem mod effiċenti u ġustament ukoll fost l-Istati membri biex hekk dan jista' jservi bħala eżempju pożittiv li nistgħu nibnu fuqu meta niġu biex niddiskutu kif nistgħu li nagħmlu derwaqt mod futur u pożittiv fuq il- sistema tal-azil komuni. Jiddispeċini għal dawk l mistoqsijiet li ma staċ nirrispondi għalihom. Grazzi ħafna nabżon inkunu edukati mbal mistiden li għanna s-sal-Komissarju King. Please, with no further Mela, minajr interruzzjoni. Nibqaw sejrin għal punt li mis fuq l-agenda tagħna tal-lum. is Is-Sinjura Volat jekk joġbok naqra naqra skit. Now. Tajb wis, mela kif konna din ngħidu mill-ġdid għanna l-unur li fostna għawn fuq il-podium bħala mistidentana il-Kummissarju King. Kif kon anticipajna, għawnu ħaju mana għax iktar minn derba konna għadnilu saħħa, pero kien kmini wis. Issa se jitkellem fuq suġġett importanti ħafna l-20 ir-rapport fuq il-progress tal-sigurtà fl-Unjoni. Titkellem fuq il-fatt li l-Kummissjoni fuq l-aġenda ta' sigurtà għadha taħdem fuq il-prioritajiet li jitolbu azzjoni skont il-Kummissjoni attwali nilqaw il-Kummissarju King u nistennu bil-ħerqa nkunu nafu elementi jew l-inin eh, ta' dan ir-rapport ta' progress fuq is-sigurtà fl-Unjoni nixtieq infakarkom illi l-isforzi biex ikollna strateġija ġdida għadha għaddejjin dan il-Kumitat Libe tenna biex għat-talab anzi il-Kummissjoni il-Kummissjoni ġdida tkompli timplementa dan ir-rapport maħna f'moħħna għandna wkoll il-fatt il-Kummissjoni futura mhux se jkollha portafol tas-sigurtà u għalhekk il-kwistjonijiet tas-sigurtà jaqgħu taħt l-affarijiet interni. kummissarju speċifikament jew esklużivament responsabbli għall aġenda fuq is-sigurtà għalhekk għandna l-privileġġ illum illi jinsimaw il-presentazzjoni tal-Kummissarju King forsi nistantik 15 minuta għana skedati sal 5 u nofs, ovvijament ikunem eh, round ta' diskussjoni nadilek il-kelma. Grazzi ħafna President għal l-offsenar tajep il kulħadd onorevoli membri, kollegi, na kontent li qiegħed hawnhekk mill-ġdid għandi opportunità oħra niddiskuti l-ħidma konġunta tagħna fuq il-Unjoni tas-Sigurtà. Kif innotajtu kif qal il-President, l-avvenimenti fissru illi jina għatfadalli xifti tes paċenzja għandi xifti ġimma toħra ma kif għat qabel nizgurakom u għek nishtiqnajt jina isni wieħed minn dawk il-bands tal rock and roll tal-sebajnijat li għajdu sejrin sejrin u bat jirġaw jieġu lura, ma somma jina għadnijaw u sa naħdem sal-axħar ġurnata f'dan ir-rol fuq dan is-suġġett għax huma jsoqilhom hekk. Mela, illum għad niddiskutu l 20 rapport tal-progress tama li tajtuħ daqqatajn ma l-oħrajn, ovvjament huwa eh, munsel tajjeb ħafna biex nżommu miftuħ il-bib, imma opportunità ta' depalina biex nirrevedu dak li għamilna f'dan il-perjodu reċenti dak li ksibna fl-imkien u ukoll naraw xi ftit il-prioritajiet importanti li jitolbu attenzjoni urġenti minn naħa tagħna daw l-aħħar snin naħseb flimkien rajna natura stess ta' dan it-taddit illi baqa jevolvu ruħu u x'imdaqqiet jikber ukoll. U aħna rispondejna u provajna li eh, nimxu l-qoddim ukoll biex ikonna unjoni ġenwina ta' sigurtà għamilna progress ma tfadal ovvjament affarijiet li eh, huma pendenti u fuq it-terrorizmu l-ewwel qabel kollox fuq it-teddida tat-terrorizmu Aħna għalaqna l-spazju fejn hemm eh, riski bil-introduzzjoni ta' regoli ġodda, diffiċli, aċċess diffiċli għal armamenti, għal splussivi, saħħejna l-iskambju ta' informazzjoni biżuri biex jintejbu l-interoperabilità ta' sistemi tagħna biex nagħmlu l-aħjar użu mill-informazzjoni eżistenti u nalqu il-lekune u l-blind spots fejn binna li dan kien neċessarju u fl-isforzi tagħna biex niġidu kontra radikalizzazzjoni appoġġejna dawk illi jaħdmu fil-post fil-komunitajiet tagħna biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi, bnejna kooperazzjoni mal-plattaformi tal-internet, proponejna regoli ġodda biex mod iktar effettiv nittrattaw l-isfidi tal-kontenut ta' terrorizmu online. Aħna zidna wkoll ir-reżiljenza tagħna Eh, fil-rigward tal-attakki zidna il-sigurta fil-kontest ta' spazji pubbliċi u anka mezzi ħalibek nikkumbattu u koll attakki ta' natura radiologika, atomika, etc. L-Eurojust u l-Europolet jamluna aħjar biex aħna nġirdu kontra dawn l-attakki. Um, U fir-rebbija l-Europol u l-Eurojust għall ġermanja l-Olanda u l-Istati Uniti għenuhom biex iżarmaw il- swieħet minn l-ikbar stocks um, swieq online li kienet jippermetti li jkun hemm traffikar legali fil-big data. Skambju legali, anzi. U aħna u koll għedin nħdu ħsib dawn il-mezzi ċibernetiċi u raġuni aħna kanna nżidu l-mod ta' kif nħdu azzjoni aħna tibna l-istrateġija l-istrateġija ta' ċiber sigurta u għedin ħajru ħuna li jek ikun hemm attak inkun nistgħu nirkupraw aħjar qed insaħħu deterrent tagħna dak li jista' jxekkel u u ukoll nappoġġaw l-istati membri huma u jiżviluppaw il-ċibersikurtà tagħhom aħna wkoll qegħdin noħorġu b'toolbox eh, li jista' joħroġ b'sistem ta' sanzjonijiet ukoll eh, għafas ta' ċertifikazzjoni li jista' jżid l-standards fl-Unjoni Ewropea kollha u parti minn hekk kien hemm żieda wkoll anke fl-isfidi brabta mal eh, teddidiet Eh, li huma permessi fuq il-livell ġibernetiku li wkoll jagħti jolqot l-istituzzjonijiet u brabta ma' dan hekk kif qed qabel aħna konna stabbilixxejna ċertu kontramiżuri sistema ta' eh, rapid alert sabiex bekk nkun nistgħu nindirizzaw dawn il-kampanji mobilizzajna wkoll komunità ta' fact checkers u riċerkaturi qegħdin naħdmu wkoll mal-soċjetà ċivili biex inkomplu nipproteġu nanalizzaw il-kampanji ta' dizinformazzjoni aħna wkoll qed um, nindirizzaw il-pjattaformi biex nifukaw fuq il-pjattaformi u fuq il-politika ta' informazzjoni żbaljata u qegħdin ukoll inġeluhom biex e, jgħidulna wkoll e, jinżammu responsabbli aħna wkoll e, pubblikajna policy ta' best practice fejn naraw li partijiet interessati għedin jieħdu impen fil-kontest. Ta' dan għedin nilqaw l-impen li jittieħed mill-pjattaformi online biex inkomplu naħnu fuq din kwistjoni ħalli jkollna aktar trasparenza iżda bla dubju ta' xejn hemm ħafna lok għal progress bejn is-firmatarji fuq bosta elementi differenti u hemm li jsir iktar minnaħa ta' kulħadd. Rridu nħarsu lejn l-impatt ta' dawn miżuri tar-regolat regolamentazzjoni eh, self-regulation rridu naraw ukoll eh, xinejdu fuq eh, l-iskrutinju. Il-fatt li għaddin ninsistu ukoll li qed tippersistu wkoll din ir-rata ta' ta' żbalju wkoll aħna dan noħdu bħala sinjal li hemm bżonn li jsir iktar titjib. Ħajkun hemm bżonn evalwazzjoni wkoll fit-tmiem ta' jannar wara xi ftit konsultazzjonijiet mal-esperti indipendenti kif ukoll l-istati membri fil-kontest tal-grupp eh, regolatorju tal-servizzi awdjoviżivi. Jekk ir-riżultat ta' din l-analiżi ma jkunux ta' sodisfazzjon intom ħajkolkom l-opportunità li tarawhom ukoll u rridu naraw aħna x'inx rridu nagħmlu iktar ukoll x'azzjoni rridu nieħdu anke x'regolamenti rridu jgħaddu. Fl-istess ħin aħna nixtiequ illi inħeġġu u nsaħħu l-infrastruttura tagħna anke fil-kuntest tan-networks 5G. U dan ħajkun verament importanti anke l-connected lives tagħna l-komunikazzjoni tagħna u anke l-ekonomija u s-soċjetà. Ġifieri rridu ma nisbaljawx id-darba mhux biss il-kwalità tal-pajpijiet hija importanti iżda anke il-plumber kemm hu kapaċi u importanti. Ġifiri, jekk ħajkonna dawn il-fornituri tal-5G, aħna rridu nanalizzaw u koll dawn il-fornituri x'kapaċità għandhom ħafna ħjar minn qabel, mhux biss f'termini ta' prodotti li għandhom iżdanka l-possibilità il-fornituri jistgħu jkunu ehm, influenzati minn interferenza minn pajjiż terz u aħna diġa għedna illi 28 eh, stat membru kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea responsabbli eh, ċipersigurta ħarġet b'rapport fuq l-analiżi ta' ċipersigurta fil-kuntest tal-implementazzjoni ta' 5G u l-pastimis u għalli fl-imkien l-istati membru kollha nistipulaw numru ta' miżuri li jistgħu jkunu implementati fuq livell Ewropew jew kellha fuq livell individwali biex nanalizzaw eh, t tadida ta' ċiber sigurta aħna l-essi nifukaw fuq approċ bazat fuq il-riskju aħna mux għed nifukaw fuq x'raġun partikolari za fl-istessin aħna għedin nisqu fuq il-fat li brabta madan aħna għed naraw li għanna ċiftit prodotti, servizzi u suppliers li għedin u koll jużaw ċertu ehm, prodotti li huma diffiċli Eh, jista' jkun hemm ċertu affarijiet ukoll li diffiċli tiġġildulu. Hemm affarijiet li eh, għandna nagħmlu huma diffiċli l-affarijiet bħal u huma importanti terrorizmu mhux ħajspiċċa mill-lum għal żgur li le u dawn l-tip ta' attakki ġibernetiċi u qed naraw li kien hemm żieda wkoll fil- każijiet ta' attakki antisemitiċi pal dak ta' ħal dan l-aħħar. Jien naħseb li issa aktar minn qatt qabel hemm bżonn mod urġenti nsibu ftehim fuq il-proposti ħalibek niġġieldu nneħħu kontenut ta' terrorizmu online. Minħabba li dan ikopri mhux biss kontenut ġihadist iżda anke kontenut ieħor estremist li jista' jwassal għal terrorizmu. Naħseb illi l-idea hija li aħna nkomplu naraw illi nwaqfu t-tifrix ta' dan il-kontenut ta' estremis u naraw li kunem u koll inqas diskors ta' mibeda jena nishti il-najt li kontenti li ħanibdew bi trilogu ma'kom nishti nirringrazzja r-rapporter, Surjaki kif ukoll shadow rapporter Eh, shadow rapporters kollha u nittama li flimkien ħankunu nistgħu aħna nagħmlu progress mara kemm jista' jkun fuq dan is-suġġett hemm bosta proposti oħrajn li għadhom pendenti li dwarhom rridu naqblu malajr kemm jista' jkun l-ewwel net fuq l-aċċess għall provi elettroniċi qed nara li għandna abbozz ta' rapport diġà les fuq dan eh, fuq l-industrija ta' ċibersigurtà riċerka u n netwerk tal u l-koordinazzjoni u anka fuq il- ħiliet ta' ċiber sigurtà fl-Unjoni fatt rridu nibnu aħjar il-ġestjoni tal-frontieri u l-emendi tekniċi għal regolament tal-ETIAS. Naħseb li dawn huma kollha proposti importanti biex aħna nsaħħu l-Unjoni tas Sigurtà tagħna. Apparti minn hekk nixtieq li nifokka daqsxejn fuq dan ukoll it-teddida minn terrorizmu ġihadist ma sparixxietx bħala teddida aħna qed naraw li issa li miet għal Baghdadi aħna ma rridux innaqsu il-protezzjoni u kemm noqogħdu attenti aħna rridu wkoll nelbu il-problemi ta' dawk li ħerġin mill-ħabs, dawk li forsi kienu kundanati minħabba terrorizmu u anka li forsi kienu radikalizzati fil-ħabs u koll. Imbasta inventi li qed jiġu bħalissa fis-Sirja illi mhux qed jagħmlu l-affarijiet iktar faċli. Jekk jħarbu membri illi kienu il-ħabs ta' daċ dan jista' jkollu implikazzjonijiet ta' sigurtà jina t tedidi ta' sigurtà importanti li l-istati membri jużaw sistemi ta' li għana dispozizjoni tagħna biex nkun nistgħu nidentifikaw lil dawn il-foreign fighters meta jkun qed jaqsmu minn frontiera minn pajjiż għal ieħor mkunu jaqsmu il frontiera Importanti li aħna nipproteġu lilna nfusna. Jiena nixtinejt ukoll li issa għandna tamir iktar kapaċi iktar tajjeb milli kellna xi ftit snin ilu biex aħna nidentifikaw u noqogħdu attenti għal dawk li ħajpruvaw jerġgħu jiġu lura l-Ewropa bilan illi jagħmlu attak fuq eh, iċ-ċittadini Ewropea. Parti minn hekk fl-istess aħna rridu niskuraw minnħata l-Istati Membri illi huma jimplementaw ċertu miżuri bħal pereżempju il- mm, il-liġi tal-armi tan-nar u tal-precursors u aħna komplu hekk kif diġà għamilna naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba ta' dak li ftemna dwaru aħna nexxina nagħmlu progress fuq l-implementazzjoni ta' numru ta' files, id-direttiva e, ta' kontra terrorizmu u id-direttiva e, tal-infurzar tal li ġizdem ħafna li għandu jisir minnaħa tal-istati membri fuq files oħrajn pal per eżempju e, ċiberkriminalità u dawn affarijiet li nistabilixxuhom fir-rapport fid-dettall u kif qed naraw Għawek, eh, ix-xogħol tagħna mhuwiex limitat biss l Ewropa ista jinvolvi wkoll il-ħidma mal-imsieba aħna qegħdin u ukoll l-organizzazzjonijiet internazzjonali pajjiżi terzi anke fl-isforzi li qegħdin jagħmlu f'dan il-kuntest. Nixtieq nġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li aħna din nikkontribwixxu b'mod finanzjarju wkoll għal programm tal-ġnus maquda li għandu beneficjari f'bosta reġuni differenti. U dan jirrigwarda wkoll l-implementazzjoni tal-riżoluzzjoni 2396 ħalli bekk stati membri kollom il-kapaċità li jipproċessaw il-PNR. Kif tafu din l-inizjattiva tal-ġnus maquda edha tħeġġeġ ħafna parteċipazzjoni tal-Afrika tal-Punet, kooperazzjoni ma' Togo, ma' Ghana, Sierra Leone, Mauritania, Nigeria u Niger u anka eh, edin naraw li hemm ħafna pajjiżi oħrajn li huma interessati. Il-programm tal-vjaġġar ukoll hija jinvolvi bosta reġuni oħrajn li għandhom ħafna kuntatt mal mal-Ewropa fejn hemm ħafna vjaġġi bejn dawn iż-żewġ eh, reġuni reġun tal-Asia Pacific, il-qarn tal-Afrika, etc. U xaħġa ħra fuq New Zealand, aħna fl-imkien mar rapport ta' Security Union li għedin nipublikawkom, nippreżentawkom illum aħna u koll Bdejna negozjati ma' New Zealand fuq l-iskambju ta' data personali fuq ġita ta' kontra eh, rejati kriminali serju terrorizmu għalli bekk ikunem salvagwardji ta' protezzjoni anka dwar il-vant nofsani u eh, reġun ta' Afrika ta', ta Tramuntana, l-Afrika ta' fuq. Aħna naħsbu li hemm bżonn li nżidu kooperazzjoni tagħna ma' New Zealand. Jiena żort New Zealand f'Ġunju għal darbohra kien ċar illi New Zealand huwa wieħed mill-imsieħba li huwa verament għalli għattana jaffaċċa numru ta' sfidi u problemi bħalna u naħseb li għanna bżon u koll illi naħdmu flimkien aħna diġet naħdmu ma' New Zealand fuq eh, tadidiet ċibernetiċi, l-informazzjoni u l-5G anka fuq l-iskambju ta' informazzjoni ġdi kontra terrorizmu jista' jippermetti dan kollu biex eh, inkopru anka il-ċiberkriminalità, l-esploitazzjoni ta' tfal, u traffikar tal-bnedmin u anka rajna kemm kien hemm bżonn li aħna nħarsu lejn dawn il-punti wara l-attakk Christchurch. Iktar kmieni din is-sena aħna wkoll naqblu ma' fuq il-fatt li xi ftit mill-alleati li tagħna jinsabu daqsxejn il-bot minna u ġeografikament, iżda aħna u hekk dak li għadna huwa huma l-valuri tagħna u mhux il-ġeografija biss. U apparti minn hekk jiena jkolli ngħid li dan huwa l-aħħar rapport li ħareġ iżda mhux ħajkun tal-aħħar il-kollegi fil-Komissjoni għallu li ħajaraw illi dan xogħol jitkompla jkomplu jagħtukom rapport ta' dak li qed isir fih dan il-Kummissjoni jista' jkun li forsi ma jkunx hemm eh, kummissarju wieħed li huwa responsabbli għal eh, Security Union iżda issa miflok persuna waħda hemm bosta kummissarju li għandhom fir responsabbilta tagħhom is-Security Union ġifieri ħajjaħdmu flimkien fuq kull livell ħalli bekk aħna naffaċċaw b'mod iktar effettiv it-tedaddiet illi qegħdin naffaċċaw dan. Din is-serjetà mhux ħadd tinbidel bil-Kummissjoni l ġdida. Tajjeb, grazzi Kummissarju King, nibdew bil-koordinaturi. Before the, we turn back to our commissioner, I suggest we Mela hija nisimgħu l-ewwel round sieħ ta' eh, mistoqsijiet u mbagħad nħallu f'idejn kummissarju sabiex iwieġeb. Sinja Metzola, kjoċbok. Eh, Chair, grazzi kummissarju, nishti eh, nibda billi nesprimi l-gratitudni tiegħi u il-gost li aħna nieħdu li inti għadek hawnhekk kif għadt inti eh, fi kliemek u aħna looking forward li għal dawn il-ġimat li ġejjin nkunu nistaw inkomplu l-ħidma tagħna bla waqfin bħalma inti għamilt tul dawn is-snin li inti ilek kummissarju. Eh, minn din in-naħa tal-Kamra għal darboħra nixtieq nesprim il-gratitudni tagħna għax-xogħol kollu tant importanti li inti għamilt, partikolarment billi indirizzajt kif għadha kif għattinna it-teddida terroristika imma wkoll li tejjibna l-iskambju tal-informazzjoni biex nistaw nibqaw pass qoddim it-terroristi u inżommu il ċittadini tagħna fis-sigurtà. Nafu bħafna attakki li seħħew imma naħseb huma dawk li aħna irnexxilna inwaqfu mingħajr ma, kienu fl-spotlight tal-medja li aħna liżjed li nistgħu nkunu gburin bihom. Iżda u kol kif attinti it-teddida tibqa reali ħafna irridu inżommu id-dialogu bejn il-komunitajiet tagħna u rridu niffanalizzaw il-regoli fuq il-kontenut terroristiku online mill-iktar fis possibbli. In-nies għadhom qed ikunu radikalizzati fil-ħabsijiet tagħna u online Eh, ir-return ta' dawk li ngħidulhom foreign fighters u l-familji tagħhom jistgħu jibqgħu jimponu riski fuq istabilità tal-Unjoni tagħna. Mistoqsija tagħna hija x'iżjed nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward fil-kooperazzjoni li għandna mal-gvernijiet individwali f'dan fuq dawn l-individwi. Fuq id dizinformazzjoni aħna għadna nemmen li qed nilabu jisu catch-up u li l-istati oħra barra l-Unjoni Ewropea għadhom qed jimminaw u jittargetjaw il-proċessi elettorali tagħna, irridu nagħmlu iżjed biex norganizzaw ruħna dwar il-disseminazzjoni u tad-diżinformazzjoni online u il-propaganda. il propaganda propaganda Eh, huwa veru li s-social media platforms tagħna saru iżjed trasparenti imma f'ħafna drabi dawn huma too little eh, too late. Biex nispiċċa li huwa ċert huwa li dawn it-teddit globali għandhom bżonn risposti globali għaliex il-konsegwenzi tagħhom huma dawk ta' waħda dinjija. U allura kif inti tista' wara dawn is-snin kollha taħdem fuq dan is-suġġetti ta' teżamina l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi fuq materji ta' sigurtà u sakemm nistgħu ngħidu li l-istituzzjonijiet tagħna għandhom rwol meta nafu x'inhuma l-kompetenzi u xi kultant ir-resistenza tal-Istati membri f'dan ir-rigward. X'iżjed nistgħu nagħmlu biex inżommu ċ-ċittadini tagħna siguri, x'att għanna nieqes mit-toolbox tagħna. Grazzi, minissa forsi ma nkunx hawn għal-risposti tiegħek imma żgur li ħankun qed insegwija ma xirt nkun laqgħa oħra. Please try to make it shorter, uh, around some two minutes, because Grazzi, zommu eh, l-mistoqsijiet ta' żewġ minuti jekk jġabkom għalax fadlinna punti ieħor imbagħad id-dibattitu konġunt. Xi punti marbuti mal-evidenza ġifieri jek jġabkom ejja ma naqbżux il-ħin allokat tagħna għandna limitu sal-5 u nofs. Aħna dejjem nipprovaw nirrispettaw il reġnament ta', ta kull ta' kol membru, imma provaw zammu f'moħkom il-ħin allokat. Issa nadu għas-Sinjura Sippel. Grazie, Sur President, nitkellem bil-Ġermanis. Jiena fil-fatt qed neħu li wara l-elezzjonijiet qed nerġgħu għom mal-Kummissarju King inti qed tgħidilna li forsi din hija l-aħħar darba illi ħaniltaqgħu arraw iżattament kif ħa jiżvolġu l-affarijiet fir-Renju Unit qabel ma nitkellmu mela inti fl-introduzzjoni tiegħek għamilta ċara wkoll illi aħna għanna problema li tigber u koll brabta mal-kriminalità organizzata, terrorizmu kif ukoll u wkoll ta' violenza min-naħa tal-estremisti tal-lemin. Aħna qegħdin naraw illi din hija problema li qed tikber iktar f'numru ta' stati membri li qed inħass iktar minn min tip ta' terrorizmu ieħor forsi f'ċertu stati membri iżda mhux qed tinata bizziet informazzjoni, attenzjoni jena naħseb lil dan it-tip ta' terrorizmu poten, u taddit potenzjali għas ta' tagħna u jinxt unkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek issa fuq digitalizzazzjoni u l-attakki ċibernetiċi, zanka disinformation fil-networks digitali inti l-kooperazzjoni kif ukoll il-prossjoni fuq il-fornituri hija xi ħaġa importanti ħafna biex aħna kun nistgħu jkollna kooperazzjoni aħjar. Issa nixtieq nkunu nafu x'tib ta' pressjoni qed nagħmlu aħna fuq l-awtoritajiet statali. Minħabba li huwa importanti ħafna illi naħdmu mal fornitur ta' servizzi iżda jekk aħna verament ħajkonna iktar kompetenzi għawek li tkunu skambjati biex ikonna iktar kontroll, allura irridu jkonna privatizzazzjoni ta' dan u nasbu illi dinja xi ħaġa li aħna minnaħa tal-istati membri diġà Eh, naħsbu li rridu eh, naqtfu daqxej fuq issa anka fuq is-sigurtà interna iva nafu li din hija sigurtà interna mhux dejjem għandha x'taqsam l-Unjoni Ewropea ma' dan iżda anke fuq il-livell nazzjonali u l-livell Ewropew. Ma nistgħux nifirduhom naħseb jien, naħseb li sigurtà nazzjonali ħafna drabi hija kompetenza Ewropea wkoll minħabba li hemm ħafna sfidi illi huma sfidi transkonfinali din raġuni jiena naħseb li huma importanti ħafna wkoll li s-sistemi legali tagħna pass wara pass n-naxxina nqarbu għam lej xurxin. Jina mux biss għet nitkellem fuq il-regoli ta' sigurta mħabba li anka brabta ma dak li aħna implementajna. Din hija xi ħaġa wkoll li taqbel tapplikanti u koll għal roadmap jena nishtiq nkun naf koll minna ħatijak nuqqas ta' implementazzjoni ta' dawn il-proċeduri dan jista' jdajjeb fis-sistemi stadali wkoll x'tip ta' pressjoni nistgħu nagħmlu aħna u l-aħħar mistoqsija aħna dan l-aħħar verament rajt ħafna aħbarijiet allarmanti fuq importazzjoni li dejjem meta teżdiet ta' droga, kokaina u uh, illi din hija xi ħaġa li qed tkun disponibbli ħafna u li hemm bosta modi ta' kif din tista' tiddaħal fl-Ewropa, allura jiena nixtieq nkun naf l-Aġenzija tal-Protezzjoni tal-Frontieri jaf pożizzjoni li tagħmel kontroll aħjar jew inkella għandhom wisq xi jagħmlu fuq eh, kontroll ta' tip ieħor. Grazzi. Yes, thank you Chair and uh, thank you Commissioner. Grazzi President u grazzi Kummissarju tal-lijiet hawnhekk. Inti fil-fatt tagħmel paragun ma' dawk li internament kellna kellna eh, futboller li eh, lab ħafna Eh, lop, imma kien hemm ħafna varjanti. Nixtieq nagħmel xi mistoqsijiet konkreti għaliex naħseb illi kultant dan it-tip ta' skambju jkun eh, eżerċizzju ta' rutina, jiġifieri sa nirrepetu l-istess affarijiet ta' qabel u l-istess mistoqsijiet ta' qabel ukoll. U ma jidhirx li namlu wis ehm, progress fuq kwistjonijiet fundamentali Naf illi kien hemm ħafna punti, eh, eh, ħafna ħafna affarijiet li saru fis-sigurtà anke minnaħa repressiva. U dak li rrid jiġi eh, msaħħaħ għandu jkun is-salvagwardja ċittadini il-protezzjoni għal ċittadini. Jien naħseb li hawnhekk għanna problema għax ma nafx kemm il-darba edna f'dawn l-aħħar snin li nisimgħu l-istess affarijiet mill-Kummissjoni kull darba ma xejn ma jiġi mtejjeb. Naraw koll li hemm tendenza fil-Kummissjoni u l-Kunsill mod partikolari li tgħaddi leġiżlazzjoni illi diġà illi hija e- e- qed tagħmel impatt fuq drittijiet fundamentali għal xejn u l-istat ta' dritt, imma e, xejn ma jinbidlu. Il-PNR suġġett l-aktar favorit tiegħi għal dan 15 sena. Umbagħad kien hemm l-opinjoni tal-CJ fuq il-ftehim mal-Kanada nafu illi din torbot mal-ftejm tal-Istati Uniti, imma fl-istess ħin xorta għadam ġattara tara moviment minnaħa tal-Kummissjoni sabiex jerġgħu jinnegozjaw il-ftejm mal-Istati Uniti. Il-Kommissjoni sempliċement tgħidilna li qegħdin nevalwaw l-implementazzjoni tal ftejm e, e, attwali. Imma dan il ftejm palissa qiegħed jikser il-liġi tal-Unjoni, jiġifieri huwa illegali. l kummissjoni għandu għandu jneħħiha jekk ċittadin jikser il-liġi ħajġi penalizzat. Issa, dan, dan din il-ġizazzjoni hija ksur tal-liġi u ma fejn għal-penali. Memx, il-Kommissjoni tibqa' d-dejja jisu xejn mhux xejn u ma nisax nifhem. Aħna wkoll minna mistoqsijiet fuq il-ftehmiet eh, mal-Awstralja u l-Kanada u tlabna għal evidenza tal-ħtiġa tal-PNR u Jekk jaġbok, zom kwiet, jider li jom minn għati provaj presed il-laqa minn wara tal-sala. Skużawni. Meta xaħat qed jitkellem, jina nistenna il l-bqija tal-membri jkunu jikunu jirrispettaw l għati titkellem. I edha mela titkellem l-allura nirrispettaw il-ħin tagħha. Il-Komissjoni kull ma tatina eh, u ma il-kejsadis fan nitkelmu eh, imma kif ħanaħdmu għalix tittatina rapporti fuq id-direttiva tal-PNR tal-Unjoni u s-sena diħla l-ura kif ħa natu l-evidenza illi għanna bżon u l-proporzjonalità tal-ħazna u l-użu kbir tad data tal-PNR. Jiena mhux qed nara evidenza u ma rajtx provi fdol l-aħħar 16 sena u sissat m'hemmx. Allura ħanassu għal xi tip ta' provi. Sinjura Strick, grazzi President u grazzi l-Kummissarju King tal-prezentazzjoni. Qatt ma nistgħu ngħidu għat eh, u allura gost li għal dak kollu li għamilt inti, nistgħu nirġu repetu għadin, U fuq il-ħtiġa li niġġieldu il-terrorizmu u l-kriminalità aħna ovvjament din enfasizzawa ma nix eh, eh, ninsew l-influenza ta' dan fuq l-spazju pubbliku tagħna imma importanti ngħidu wkoll li l-miżuri tagħna jridu jkunu jimxu mal istat ta' dritt tagħna. Inti u kol enfasizzajt il-tiġa illi niproteġu l-spazju pubbliku b'inforzar effettiv tal-kodiċi tal-kriminalità u l-ħtiġa ta' trasparenza, iba apparti minnek emżon illi nħarsu l-libertà tal-espressjoni tagħna. U allura il- ma nafx kummissarju x'jaħseb fuq il-miżuri li saru għal ġurnalisti investigativi. Għedin namlu bizzejiet jew nista' namlu bizzejiet sabiex għom u għom. Eh, eh, għalix naħseb f'din l-era ta' dizinformazzjoni għanna bżonnu aktar u aktar ġurnalisti. U mbagħad fuq il difiza għandna l istrategiji nazzjonali imma dawn għandhom jimxu mal privatezza u koll u għallek nista' nkomplu ma' Sinjura Endfeld għanna din il-kazistika u l-orti għallet darba wara l-oħra fuq il-limiti tal-ħazna tad-data u allura nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni x'qed tagħmel biex tegarantixxi illi kull leġiżlazzjoni attwali kull proposta tal-Unjoni kif ukoll il-liġijiet nazzjonali jitimxu f'konformità mal-każistika tal-żamma tad-data eh, għaliex din għandha tkun il-bażi tagħna. Għalkemm naf li nafu x'għandha tkun l-interpretazzjoni għandna naslu għal-limiti tal-ħażna tad-data. Il-Kummissarju eh, x'qed jagħmel fuq li jkun ġustizzja għal ċittadin individwali li forsi qed jiġu affettwati mit-terroristi kif ukoll minn miżuri kontra it-terrorizmu. Imbagħad fuq il- il-ġellida ġihadisti. Vera, it-tadida da ma sparixxiex, imma eh, naf li hemm dan id-dibattitu għaddej fuq il ġellieda barranin u repatriazzjoni naf il-dinja ħaġa ta' kompetenza nazzjonali, imma ma nafx il-Kummissjoni qed taħseb li jkollha rwol ta' koordinazzjoni għall-Unjoni Ewropea biex ikollna politika effettiva, speċjalment ukoll fuq il-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà hemmhekk qed nobbligaw l-partijiet tal-ġus maquda sabiex jimxu mal-responsabilità tagħhom u jagħmlu prosekuzzjoni tal-nies mill-pajjiż li huma marbuta mar-reati terroristiċi. Grazzi il-kellim li jmiss, il surfest Fest, Iva, grazzi. L-ewel net, fuq eh, il-fatt li sinjora Intvelt qabżet il-ħin allokata lija, dan huwa nuqqas ta' rispett ukoll u l-fatt li il-fatt li inti ħallejt għaddejja, Sur Aguilar, eh, dan ukoll nuqqas ta' rispett. Sur King, eh, tajja hija ta' priorità għal Jean-Claude Juncker, imma jekk inħarsu lejn l-aħbar lejn l-aħbar mill-PPE tal-Settembru tal-2019 rajna illi fl-2014 kien hemm żewġ attakki illi saru minn nis eh, estremisti fir-reliġjon. Imbagħad kien hemm numru li baqa' jola kull xar kienem kienem 10.000 sa 15.000 persuna immigranti regolari li daħlu fil ġermanja minna ebda dokumenti u eh, qabel ma nirregolaw dan il-fatt li qed nipprovaw niġġieldu it-terroristi imnaħseb għal xejn qed ngħidua u ħafna nies illi għamlu dawn l-attakki għaddew mill-Ġermanja u hija xaġa ċara. Allura għalfejn qed nagħmlu xejn minn naħa tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu il-politika il politika tal frontiera miftuħa tas-Sinjura Merkel. Naħseb li dan huwa bib miftuħ li għandna naqbdu nagħlquh. U mbagħad dan ir-rapport tas-sigurtà fejn għandna il-mira kbira li niġġieldu r-radikalizzazzjoni. Ir-radikalizzazzjoni mhix ħaġa li taqa' mis-sema. Din tiġi mill-mams, mill-moskej, Ir-radikalizzazzjoni għandha bżonn l-internet, il-kodba, il-flyers u anki il-flus. U nafu minn fejn ġej, minn fejn ġejjin dawn il-flus, il-xandara Ġermaniżi fil-fat għalu li hemm ħafna finanzjament ġej mill-Katar u mill-Arabi Sawdita. Eh, m'hemm xejn imsemmi f'dan ir-rapport dwar dan. U fil-fat nejdu, nejdu per eżempju sistemi tal-alert rapidu u ħafna affarijiet oħra imma m'hemm xejn fuq fuq dan u, u fil-verità mhux se nkomplu qed mhux se nkunu qed niġġieldu kif suppost. Kif għanna l-fondi ta' redeklazzjoni kif ħat iġildu għam dawn, meta ħas tibdaw s-segu l-flus, meta se tkunu qegħdin verament tieħdu l-miżuri sabiex tiġġildu u tmorru kontra dan it-tip ta' fondi fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi. Surfest. Nista' ikkommenta biss li huwa fidejn il-President illi jippresedi id-dibattitu u ma mhuwiex fidejn il-membri li jipresedu. Jina unek għand il-lista tal-kellima u min jishtri jitkellem u għana il-ħin allokat sal-ħamsa u nofs. Jiġifieri skont il-lista tal-kellima qed nara illi hemm fejn ikollna ftit iktar flessibilità sabiex il-membri jkunu jaqbżu l-ħin u inti wkoll bistu l-ħin tiegħek. Jiġifieri qed nipprova nkun Eh, qed nipprova nifhem u ma tistax titkellem issa. Ġifieri jekk jogħġbok żomm f'moħħok illi kultant m'hemmx għalfejn nimxu mal-ħin massimu għaliex eh, jiddependi għaliex kultant ikun hemm ħafna nies qed iridu jitkellmu fi żmien qasir u mbagħad min eh, jaqbes il-ħin tagħhom mingħajr ebda problema għal ħin allokat li għandna kifet li illum għanna sal-ħamsa u nofs. Nadu għas-Sinjura Kanko. Grazzi. Nittama illi għatfadalli zoċ minuti biex nitkellem wara dan kollu. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni, eh, Komissarju King. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri eh, fuq l-iskambju ta' data hija importanti ħafna biex niġildu terrorizmu u l-estremizmu u jkollna Unjoni ta' Sigurta, l-adozzjoni ta' sistema tal unpnr li ġejt mill-grupp tal-ICR fl-aħħar parlament kien pass importanti ħafna biex intejbu l-arkitettura tas-sigurtà eh, fl-Unjoni. Eh, Jan Jambron eh, li kien fil-fat qed imexxi f'dan il-ħolqin u aħna qed nużaw din is-sistema. Imma naħseb għad fadlina ħafna x'namlu sabiex niżguraw il kun hemm implementazzjoni fl-Unjoni kollha. Kif taf l-implementazzjoni hija problema kbira fl-Unjoni Ewropea, mhijiex l-iktar kwistjoni eċitanti imma żgur hija importanti. Issa x'nistgħu nitalmu mill-implementazzjoni tal-UNPNR u l-adozzjoni futura ta' din is-sistema fil-futur. U kif nistgħu niżguraw li l-implementazzjoni tal-liġi tkun ta' priorità eh, daqskem tkun l-adozzjoni tagħha. Grazzi. Grazzi, Signora Daly. Grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid illi naħseb illi dawn il-proċedimenti meċċejtom kif suppost u naħseb li l-komment eh, il-kommenti tal-membru eh, ma kienux tajbin, ma kienux adekwati. Eh, xtaqt nitkellem fuq eh, il-ġellida barranin, il-ġahadisti, il-radikalizzazzjoni, ecc. Naħseb hija taħasra li xi stati membri ma ħasbux fuqha meta eh, batu l ġahadisti fis-Sirja u involvu ruhom ehm, fil-gwerra ehm, legali fl-Iraq. U dawn huma l-konsegwenzi meta inti bombardja lin-nies li djar tagħhom u tidħol fil-pajjiż tagħhom twassal għal terrorizmu u jekk jekk nifqu ninterferixxu fil-pajjiżi eh, fil-ħat tal-pajjiżi naħseb se jinħafni iktar fit-terrorizmu u l-libertajiet ċivili, eċetera, eċetera. Imma l-mistoqsijiet tiegħi huma marbuti ma' żewġ oqsma. Kif jista' jkollna l-fiduċja fil-Kummissjoni biex eh, timxi mas-sigurtà? Meta eh, uħut mill-membri nominati għal-kommissarji u kol ma mxewx mal-politika tal-sigurta eh, ta fuq il-proċessar ta' data u zama ta' data. L-ewwel net is-Sur Joseph Borrell illi nafu illi eh, ħareġ informazzjoni konfidenzjali fuq Twitter eh, dwar it-talba tal-informazzjoni l Spanja fuq il-mandat ta' arrest ta' ministru ex-ministru ta' Renju Unit. Din kienet ksur kbir ta' tal-liġi u anki u din id-data personali ma sax tiġi publikata fuq il-social media. Għalfejn miex qed bis-serjeta serjetà għaliex għaliex il-Spanja hija meqjusa bħala xi ħadd li ma jisaxim mandu xaħfen jimxie mal-liġi għaliex din kienet database Ewropea l-individwu m'għandux ikollu aċċess għal dan il-kontenut Eh, umbat aktar u aktar li jippubblika din l-informazzjoni, din hija xi ħaġa serja immens u nixtieq inkun naf x'qed tagħmel kummissjoni biex tagħmel monitoraġġ fuq id-databases tagħha stess. U mbagħad xi ħaġa oħra nixtieq insemmi fuq il-kumpanija tas-Sunjur Breton fuq il-sistema ta' Schengen. Eh, inti kummissarju qed il ma tistax tigarantixxi jekk l-Renju Unit eh, tistaw xieqsmu ma l-informazzjoni. Eh, imma naħseb għandek tatina din l-assigurazzjoni u l-industrija għandha tkun taf fuq dawn dan il-ksur ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Nissuġġerixxi illi nkomplu bil-bqija eh, tal-membri li jixtieq jintervjenu mbagħad tkun tista' eh, twieġeb il-mistoqsijiet kollha. Nkomplu bis-Sinjura Eh, Bretmo. Merci, Monsieur. Grazie ħafna, Sur President, grazie Sur Commissario King. Meta ntqajna fl-aħħar ta' l-uri diġà konna tkellimna fuq ir-ritorn ta' tfal eh, ta' Sirja u ta' Sirak u situazzjoni evolvit ruħa, kattin ukoll u inti għat illi eh, ovvjament sfidi kbar ta' sigurtà meta dawn it-tfal jikbru f'sitwazzjoni ta' instabilità kif qed tifema' int u fil-Kumitat Libel ġimgħa li għaddiet kena dibattitu interessanti bl-intervent tas-Sur Van li huwa direttur ta' lokam li entità tas sigurtà fil-Belġu u eh, identifika il-bżonn urġenti illi jkun hemm koordinazzjoni Ewropea meta ikonna dibattitu fil-gverni nazzjonali l-iktar fil-Belġu, il-mistri jgħaduna li m'hemmx koerenza laqas fuq livell Ewropew u għalhekk isna qegħdin f'logħba ta' ping pong hawnhekk u għalek nixtieq inkun naf jekk minn dawn l-aħħar skambi tagħna u kellek xi kuntatti forsi fuq koordinazzjoni mal-Kunsill u mal-kollegi tiegħek Johnson u Borrell u anki xi ħaġa forsi ta' fuq il-kontatti tiegħek mal-Kummissarju Futur Michel li qal reċentement illi l-Unjoni Ewropea kienet eh, nieqsa fid diskussjonijiet fuq il-konflitti li hemm fil-post. Kif semmejt int il-kwistjoni ta' rimpatriju l-lum ta' ritorn mhux biss għal tfal imma mħabba kwistjoni ta' sigurtà wkoll l-adulti u x'taħseb int għax m'għandniex il-ċansi l-opportunità li namlu dan il-qorti għadok imma għanna bżonn nikkontrollaw u nissentenzjaw daw in-nies rati tagħna mhux nħalluhom eh, fil-beraħ. Grazzi. Senjor Rangel, Surran. Uh, eh, grazie, Presidente. <coughs> Dear Commissioner, naturally I want... Grazie ħafna, President, grazie Komissarju King, nishtiq nifraħlek għal responsabilta tijak lejn dan il-Parlament fuq il-portafol tijak, anki jekk jena ili fil-libe minn ġunju, dan huwa ċar għalija u pen ċar minn naħa tiegħek. Pala rapporter għal vis, għal sistema vis, jina nishtiq nizgurak illi aħna inna naħdmu sow pass u sal ġimma diħla se nkun rib il-15 sija ta' negozjati mill-ewwel trilogu fit-22 ta' Ottubru. Bħala rapporter u persuna responsabbli għal dawn in-negozjati fisem il-Parlament nista' niżgurak illi aħna qegħdin naġlu so mill-ħar ta' Ottubru. Però nixtieq intenni illi aħna qoddimna qed nipprovaw ngħinu dan il-proċess il-valutazzjoni tiegħi hija mhux tajb li konna proposti minn ħadd tal-Kummissjoni illi illi emendaw proposti oħra mill-Kummissjoni stess illi attwalment qed jiġu negozjati u huma huma test ta' emendi li ġew riċentement approvati da ma jgħinx u b'xi mod jew manera daw se jinfluwenzaw negattivament in-negozjati fil-fema tiegħi. Mill-ġdid Din proċedura leġislattiva tajba laqas servizz lejn id-demokrazija. Dan il-Parlament qed jagħmel dak li jista' imma x-xena reġjonali bla dubju ta' xejn miex hawnhekk fl-Unjoni fil-Parlament Ewropew għalhekk inħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tibqa' lura milli tbiddel proposti li diġà ppreżentaw u illi kienu pjuttost reċenti. Mbagħad kemtejn tal-aħħar żewġ kummenti fuq żewġ punti differenti. Ix-xogħol għaddej mill-Kummissjoni fuq il-ħabarijiet folot u disinformazzjoni kienet ħidma tajba ħafna imma bħalma qal il-Parlament fil-passat għandna bżonn nagħmlu ferm iktar u ninvestu iktar. U għata tħassib illi naraw illi direttiva fuq il-ċida kontra l-abus sessuali ta' tfal ma ġietx trasposta sissa mill-biċċa kbira tal-istati membri, inkluż l-istat membru tijar Portugal. Tista' tgħidilna dak li huwa s-sitwazzjoni attwali u l-valutazzjoni tiegħek grazzi ħafna. Thank you. Grazzi lilek issa Sur Brea. Grazzi President, grazzi Kommissarju tar-rapport tiegħek. Mhix sorpriża għalik illi maħnissa naqblu fondamentament fuq il-miżuri ta' sorveljanza ta' naħat tal-Kommissjoni li qed tipproponi bħal pereżempju direttiva tal-Binar Ewropew illi fil-fema tiegħi idmur kontra l-ġurisprudenza ta' stabilita tal-ECJ. U minn t-sorpriz l laqqas tisma' minn aħħa tiegħi il-moratorium fuq il- ma' surveillance hija neċessarja, imma nixtieq nidħol iktar f'dettall fuq tliet punti partikolari l-ewwel. Fuq il-regolament tal-kontenut ta' terrorizmu inti tlab il-Parlament illi jkun hemm ftehim anki għada jekk tappoġġaw l-approċċ tagħna u l-pożizzjoni tagħna dan ir nistgħu naslu għal dan il-qbil derwaqt. Mbagħad it-tieni punt fuq iċ s sigurtà. Inti diskutejt is-sigurtà tal-5G u nkun interessat nkun naf kif taħsiba int fuq l-encryption. End-to-end encryption kun importanti għas-sigurtà tal-5G mod partikolarx l kumpaniji ċiniżi jistgħu jkunu involuti imma l-komunikazzjoni u kol jistgħu jgħaddu permezz ta' pajjiżi terzi inklużi l-Istati Uniti. Dan huwa aspett importanti ħafna ta' sigurtà tal-informazzjoni biex dawn il-komunikazzjonijiet li kollum end-to-end encryption u nżommu f'moħħna dawn jista' jkunu komunikazzjoni mill-Aġenzija tas-Sigurtà huma wkoll għandhom bżonn illi jkollhom il-komunikazzjoni siguri. Mbagħad it-tielet punt l-aħħar wieħed li ma rajtx fir-rapport tiegħek u smajt fid-diskors tiegħek il-perċezzjoni pubblika ta' sigurtà għalhekk jiena mħasseb illi ħafna membri tal-pubbliku mill-rapporti tal-medja għandhom il-perċezzjoni illi l-ħajja tagħhom tisir iktar perikoluża, miktar kriminalità, waqt li fil-fatt statistika turi illi l-iktar ta' spiss l-oppostu għamennu għalhekk x'nistgħu nagħmlu fil-fema tiegħek biex insaħħu s-sigurtà perċezzjoni tas-sigurtà fost il-pubbliku. Speċjalment fid-dawl ta' populiżmu tal- Eh, l-emin estrem dan jista' jkun periklu għad-demokrazija jekk in-nies għandhom il-perċezzjoni li ma nistgħux negarantixxu s-sigurtà tagħhom waqt li fil-fatt l-Ewropa wieħed mill-postijiet l-iktar siguri madwar id-dinja. Grazzi ħafna sa nissuġġerixxi illi il-Kummissarju King jista' jkollu 15-il minuta biex iwieġeb għal mistoqsijiet biex hekk mbagħad tmorru għal punt tal-aħħar fuq li evidence. Nadilek il-kelma. Grazzi u grazzi mill-ġdid tal daw kollha illi qegħdin jaħdmu fuq dawn is-suġġetti. Jina nilqa' ħafna dan l-iskambju u l ħidwa li nistgħu nagħmlu flimkien mal-Parlament Ewropew li huwa essenzjali jekk se jkollna xi perċezzjoni min-naħa tal Eh, pubbliku perċezzjoni pozittiva minn naħa tal-pubbliku naqbel ma l-aħħar eh, punt mis-sur Briggs mhux neċessarjament se naqbel miegħu fuq kollox, imma fuq l-aħħar punt naħseb illi mod kollettiv għandna sfida biex niġestixxu kif nitkellmu fuq dawn is-suġġetti kif ukoll dak li nagħmlu biex hekk ikun hemm perċezzjoni pożittiva fost il-pubbliku mingħajr ma nxewx il-populiżmu jew il-biża' nixtieq illi ikolli kelli kieku kelli tweġiba f'żewġ sentenzi waħda sempliċi m'għandix imma ma nistawx naħbu milli naħmu fuq dawn il-kwistjonijiet u nilqa' opportunitajiet bħal dawn li konna diskussjoni illi nittama tejna il-koll biex nwasslu l-messagġi aħjar li pubbliku tagħna. Issa fuq il-punti differenti li tqajmu f'ordini u bċerta ħeffa u jekk ma miġibx għal-mistaqsija tijak jek koġbok ġokom ejo għajduli biex nkun nistan weġeb Issa, fuq il-level ta' sfida minnaħa ta' terrorizmu tal-ġihadizmu e kif saqsit il-Sinjura Mezzola minnar ma nkunu allarmista għanna bżon nikoroxxu illi hemm riskju li għadu mana wara il-mod ta' l-Bagdadi kien hemm Franza u pajjiżi oħra fl-Ewropa rivedow il level ta' twissija ta' terrorizmu ħasbu li kien hemm riskju. Naf li wara kien hemm xi pajjiżi fosthom ir-Renju Unit li baxxow il-livell ta' twissija ta' terrorizmu. Dawn l-affarijiet ma jmurux direzzjoni waħda u dan hemm il-partim ta' dibattitu pubbliku nibsa illi għandna problema mill-radikalizmu ta' persuni mhux biss li nitkemmonek hawnhekk fuq l-estremizmu ġihadi ma tal-lemin estrem u forum oħra ta' estremiżmu eh, estremizmu violenti. Aħna nkomplu ngħidu li għandna bżonn insibu mod kif nistgħu navvanzaw fuq il-kontenut terroristiku online. Għandna problema bi radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet mill-ġdid mingħajr ma nkun allar mistanna bżonn insibu mod kif nitkellmu fuq dan l-aspett. Hemm xi eh, elf u mija ritorni li qegħdin fil-ħabs wara li ġew sentenzjati għal reati marbuti ma' terrorizmu se joħorġu mill-ħabs fil-sin li ġejjin. Nafu u koll bazi tar-ritorn minnaħat tal-Istat membri li jemx id-doppju ta' nies fil-ħabs illi marru wara raġunijiet oħra imma li issa saru radikalizzati waqt il-soġġorn tagħhom fil-ħabs. Din għalija sfida reali fuq kif nistgħu intejbu l-operat tagħna mhux biss għan-nies illi eh, jittepa l-ħabs imma dawk li qegħdin diġà hemmhekk u għandna problema wkoll bil-ġellieda barranin tat-terrorizmu Kien hemm mistoqsija mis-sur fest fuq għaliex ma minna xejn mill-Bataklan. Jiddispeċini għamilna xi ħaġa mill-Bataklan, issa għandna kontrolli sistematiċi fuq il-frontieri esterni tagħna modernizzajna is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. Kien hemm informazzjoni maqsuma fost l-istati membri u kien hemm skambju biljuni ta' Eh, darbiet u għalek tejjibna ħafna l skambi ta' informazzjoni, tajibna u koll il-mod kif l-Europol aġenziji l-oħra jaħdmu biex identifikaw nis li forsi jistaw jkunu ta' riskju u jiżguraw ruħom din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-assisa l-uffiċjali tal-dwana u oħrajn fuq il-frontieri t qed nissuġġerixxi innaqsu il-livell ta' protezzjoni ta' ta' sigurtà tagħna ma għamminna xi ħaġa biex indirizzaw xi ħud minn dawn l-isfidi. Issa fuq uh, id-disinformazzjoni. Aħna qed nagħmlu firxa sħiħa ta' informazzjoni, tistgħu taraw dan ir-rapport, diskutejna wkoll anke l aħħar darba li ġejt qudiemkom. Teżisti sfida biex l-istati membri jiffokaw fuq dawn l-aspetti ma nixtiqux li ssir xi ħaġa li nipprivatizzaw lill kumpaniji fil-fatt il-kontra huwa minnu u għalhekk aħna tant għamilna sforzi biex navvanzaw u u konna dawn in-netwerks ta' sigurtà fl-istati membri u għalhekk għamilna tant sforzi għal mekanizmu ta' twissija. Xi wħud tikkritikaw għana għax ma kienx hemm eh, xi ħaġa drammatika, imma kull jum aħna eh, bnejna dawn ir-rabtiet ma' nies responsabbli fl-istati membri li huma responsabbli dawn il-kwistjonijiet. Nixtiequ naħdmu iktar mas settur privat imma biex mhux biex nipprivatizzaw ix-xogħol, e, e, imma forsi biex ninkludu wkoll l-interazzjoni tagħhom e, bl skutinju ta' partijiet terzi u għalhekk x-xogħol tagħna biex naslu għal ftehim u biex nibnu wkoll l-iskrutinju indipendenti. U għalhekk dan huwa daqshekk importanti. La derba naraw li dawn il-ħiliet ehm, u kollu maċċettati mal-NGOs, ma' riċerkaturi, il-pubbliku ġenerali naqbel miegħek Sinjura Sipel illi jekk ma nistawx navvanzaw iktar fuq dawn l-sfidi għandna bżonn naraw u ġivet nitkellmu fuq il-Kommissjoni l-ġdida jekk għandniex bżonn arranġamenti oħra għal skutinju indipendenti tal- social media u l-azzjoni tagħhom fl-ispazju politiku speċjalment fil fisċa ta' disinformazzjoni biżejjed fid daw tal-isfidi li nħalluha f'idejn soċjetà ċivili eċċellenti u riċerkaturi indipendenti jew hemm rwolu kollha l-istat membru awtoritajiet tagħhom. Ma nafx it-tweġiba għal din il-mistoqsija imma żgur mhux forsi għandek raġun illi tipproponiha. Issa fuq id-drogi, ma tantx nitkellmu fuq id-drogi f'dawn is-sessjonijiet hemm bżonn nitkellmu għax ma' sfida kriminali ta' sew kbira. Fil-fatt tafu l-affarijiet li aħna nipprovaw nagħmlu biex nikkoordinaw il-politika fuq id-drogi u ċ-ċiklu l-wol tal-Europol u kellna stqarrija xi jumejn ilu mill-Europol fuq il-ġranet ta' azzjoni konġunta ta' suċċess li ffokaw eh, fuq it-traħu fuq il ġruda kont traffikar ta' drogi illi waslu għal konfiski rekord ta' drogi sintetiċi eh, dan ifisser ovvjament illi hemm iktar kontrabandu ta' dawn it-tip ta' drogi ma' konfiska wkoll ta' 1300 kg tal-kokaina u arresti wkoll eh, relatati ma' persuni li kienu qed jagħmlu dan il-kontrabandu fl-Ewropa u għalhekk din tibqa' priorità ewlenija Issa, fuq il-PNR. Jiena diskussjoni li kena għaddeja fuq il-PNR mux ċessarjament naħseb se nkunu nistaw inwieġbu għal mistoqsijiet kollha għas sodisfazzjoni medjat tagħkom, imma inżomm dan id-dialogu inkompliħ u nħeġġeġ il-Kummissarju ta' warajja illi jżomm ma' dan id-dialogu għax fadlinna ħafna xogħol x'namlu għal dak li huwa per esempio mal-Kanada determinati biex nagħmlu hekk qegħdin naħdmu ma' daw kollha illi jistgħu forsi jkun ta' xkil għandna bżonn illi nispiċċaw il-valutazzjonijiet konġunti naf illi ma taħsbux li l-proċess fuqhom li huma li huwa ta' sodisfazzjoni ma qed insegwu il-proċess illi kollha kemm aħna binna skont l-iskadenzi maqbulin u ovvjament aħna se nkunu responsabbli qudiemkom li biex dawn il-valutazzjonijiet konċunti ikunu effettivi u se nkomplu jkollna dibattitu magħkom fuq il-PNR. U nsaqsi u nwieġeb ukoll fuq is sorvillanza tal-massa l-mistoqsija tas-Sur Brell. Nittama li tippermettu li ngħid xi ħaġa fismi mhux neċessarjament eh, fissem xi ħadd ieħor fil-Kummissjoni. Jiena ma nixtieqx illi inkunu għedin namlu sorvalenza tal-massa ma naħsibx niġi qudiemkom biex niddefendi jew nippreżenta xi strument Ewropew illi jagħmel sorveljanza tal-massa fuq ċittadini Ewropej. Ma naħsibx il-PNR jagħmel hekk. Forsi ma naqblux fundamentalment, imma id-dejta tal-PNR ġiet miġbura aħna maħlaqniex strument biex niġbru din id-dejta Għad kien hemm il-kwistjoni kif din id dejta tista' tiġi aċċessa u użata u naħseb illi iċ-ċifri e, fid-dettall li ħarġu fuq kemm din l-informazzjoni massiċċa e, tiġi e, erogata uh, diżgurani ħafna għax naf fil xuħut minnkom f'dan il-komitat forsi ma taqblux miegħi neċessarjament imma meta rajna illi l-biċċa l-kbira tal-passiġġieri il-PNR tagħhom ġie miġbur mhuwiex suġġetti għal xi eh, eh, test għax m'hemmx lok li jiġu mitlubin u dan huwa 96% ta' dawk fejn hemm informazzjoni eh, fil-computers m'għandhomx imbagħad l-informazzjoni tagħhom ċifir 0.04% biss u għalhekk dawn huma biss każijiet ta' mistoqsijiet ta' l-isem pereżempju li jkun żbaljat u għalhekk il-biċċa l-kbira tal-każijiet fejn investigazzjoni tmixxu quddiem hija żgħira ħafna imma tista' ġib magħha riżultati importanti ħafna għalhekk dan ir-rapport mill-Belġu reċentement fuq ir-riżultati li kisbu mill-proċessar ta' data tal-PNR mill-unità tal-passiġġieri Belġana bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena. 321 checks pozittivi, 94 bħamba terrorizmu, każijiet ta' kontrabandu, drogi, kif ukoll ħtif mill-ġenituri ta' tfal. U l għana se nkomplu jkollna debattitu fuq kif inni l-perċezzjoni ta'kom tal-effettività ta' dawn is-sistemi u kif nistgħu naħdmu magħkom biex tippreżentaw biex nippreżentaw il-provi. Aħna iva se nibatilkom ir-rapport wara din is-sessjoni imma nirrikonoxxu illi dan id-dibattitu se jkompli huwa hija waħda mill-isfidi li għandna biex niżguraw mhux lilkom biss imma l-pubbliku mod ġenerali illi aħna maħniċ qed nagħmlu l hekk kif ġiġi imma għax nemnu tas-sow qed ikollna dibattitu jekk umsejja s-sow u li qed nagħmlu nemnu xi ħaġa li hija neċessarji legali u proporzjonali. U dan wassanni għal kwistjoni ta' eh, tensjoni ta' data. Naf li din diskussjoni se tkompli u koll. Nemmen, għax li ġaħat tilkom, forsi taqblu jew ma taqblux miegħi illi l-aċċess għad-data u detenzjoni tagħha parti importanti tal-operazzjoni tal-inforzar tal-liġu tikkontribwixxi għas sigurtà ta' ċittadini tagħna imma dan għandna bżonn nagħmluh, niżguraw ruħna li dan isir mod li jirrispetta bisħiħ drittijiet tal-bniedem u dan huwa l-impenn tagħna rifless ukoll fis-sentenzi tal-qorti Għedin nistennaw ir-riżultati ta' każijiet pendenti dim il-qorti mod parallel aħna inna naħdmu mod attiv fuq kif fuq kif nistgħu navvanzaw f'mhux kulħadd jaqbel fuq il-passi li għandna bżonn fil-futur biex nmexxu qudiem u nibqaw impenjati biex nagħmlu hekk trasparenza sħiħa magħkom. Wanka, anka mhux biss fuq ir-riskju tal-foreign terrorist fighters nafu illi din l-isfida li semmet is-Sinjor Britmore ċifiri x'namlu fuq dawk in li jinsabu diġà fir-reġjun tagħna, dawk illi qegħdin jippruvaw jerġgħu jiġu lura fl-Ewropa din jitolbu illi jkunu miġjuba lura. Mela, kif qed tinti s-sitwazzjoni legali kif inhi bħalissa, minkejja li forsi ma nixtiequx hekk hija illi hija responsabilità tal-istati membri li kulħadd jixtieq li jżomma kif inhi. Aħna provajna nżommu diskussjoni għaddejja fuq in-natura tal-problema u illi nħeġġu li jkun hemm iktar koordinazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena ma naħsibx li kien hemm xi ħadd li tkellima direttament ma' Charles Michel, iżda diġà kellna diskussjoni dwar l-aħħar darba li tqajna anka fil-kontest tal-grupp G16 u aħna bħala kommissjoni provajna naqsmu bejnietna u nagħmlu pubblika l-informazzjoni illi għandna fuq kemm kbira din il-problema. U aħna diġà ppreżentajna fil- pubbliku il-numru ta' adulti li naħsbu li qegħdin fir-reġjun, il-numru ta' adulti li aħna naħsbu li bħalissa jinsabu f'detenzjoni għandna madwar 600 u hemm numru ta' adulti fil-fatt illi jinsabu f'detenzjoni fit-Turkija u Turkija qalu illi ħajjieħdu azzjoni mill-iktar fis fuq dawn il-każijiet u aħna provajna wkoll nipublikaw in-numru anka fir rigward ta' tfal minħabba li naqbel ma' bosta minnkom li qalu aħna x'ħan għamlu bit-tfal. Din hija kwistjoni urġenti ħafna. U anka hemm xi 1400 tifel u tifla fiż-żona fir-reġjun li aħna naħsbu illi għandhom xi wieħed mill-ġenituri mill-Unjoni Ewropea u nofshom kienu f'detenzjoni u l-oħrajn kienu f'kampijiet oħrajn u aħna naħsbu illi hemm lok u hemm bżonn illi nieħdu azzjoni minnu fih biex nġibu lura dawn it-tfal. Minkejja illi din tista' tkun xi ħaġa problematika ħafna u din aħna ħassejnija wkoll minħabba illi ċertu stati membri diġà esperjenzawhom dawn il-problemi jekk aħna ħalluhom Eh, lil dawn it-tfal li għandhom inqas minn sitt snin eh, illi ikunu fidejn eh, ħżiena jew soġġetti għal bosta ċirkustanzi differenti din hija problematika. Din tista' twassal għal problemi umanitarji iżda mhux biss anka problemi ta' sikurtà aktar il qoddim għal din raġuni aħna din nisqu mal istati membri biex jindirizzaw din il-problema b'serjetà issa. Apparti minn hekk fost it-tfal hemm ukoll abbuż sesswali u anka ċifri għal bżonn ta' interpretazzjoni tajba taċ-ċifri u jiena naħseb sur minolta li għandek raġun li qed titkellem fuq dan u aħna kellna 23 stat membru li mhux qed jimplementaw il-liġijiet kif suppost dan ma jfissirx li huma qed jagħmlu xejn, issa hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni iktar effettiva min-naħa tal-istati membru. Allura qed nippruvaw nixbdu l-omentazzjoni għal din dan qasam tant importanti u dan wassalni issa biex nitkellem fuq il-mistoqsija ta' Signora Dailies, Daily, fuq eh, bosta aspetti differenti brabta mal-użu ta' SIS, ġifiri Schengen Information System. Jina xtaqt neħdu nħu moment biex najdilkom illi aħna f'dan il-qasam u f'bosta oqsma oħrajn din neħdu bis-serjetà ħafna l-idea ta' implementazzjoni effettiva ta' dawn l-istrumenti. Is-sistema ta' SIS hija pjuttost ċara fuq xi qegħdin nitkellmu hekk qegħdin nitkellmu fuq l-iskambju ta' informazzjoni konfidenzjali bej l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. U aħna ħankomplu naħdmu mal-Istati Membri biex nġelhom jassumu responsabilità fuq din is-sistema. Iżda ir-regoli ma pjuttost ċari forsi ma taqblux fuq il-mod ta' kif huma nfastin dawn ir-regoli, iżda huma l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar li ħajdeċidu min huma l-awtoritajiet kompetenti f'pajjiżhom min għandu id-dritt tal-aċċess għal din is-sistema u aħna rridu nindirizzaw il-mistoqsijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' dan. Aħna minħadha l-Kummissjoni ħankomplu naraw li namlu l-evalwazzjonijiet ta' Schengen tagħna fejn aħna nkunu qegħdin nibdew dialogu dettaljat ma l-istati membri kollha involuti fuq il-mod ta' kif qegħdin jużaw is-sess. U aħna ħankomplu noħorġu b'rapporti dwar dan u ħankomplu naraw li dawn ir-rapporti ħajkunu dispożizzjoni tagħkom bċertu Um, serħan il-moħ aħna ħajkonna seduti miftuħin bħal dawn, ħankomplu provdurkom din l-informazzjoni biex taqrawa u aħna matul l-aħħar mandat stajna nikkoperaw b'mod tajjeb ħafna ma' numru minnkom illi ltaqgħu ta' sikwit biex jagħmlu skrutinju ta' fejn wasalna fl-implementazzjoni ta' SIS. U f'dan il-kontest nasbu jekk is-sekretarjat ta' dan il-kumitat jixtieq jistabilixxiha din din hija xi ħaġa li żgur li aħna ħankunu kuntenti dwarha u naħdmu biex naħdmu magħkom dwarha wkoll. Kien hemm mistoqsija wkoll brabta mal-attivitajiet ta' eh, kumpanija privata jiena nixtieq illi nħonota tal-fatt minnaj ma nidħol fid-dettalji li mhijiex projbita mir-regoli illi nużaw il-kumpaniji privati meta nitkellmu fuq il-manteniment ta' sistemi tal-IT daj ma jfissirx li aħna eh, qed nitkellmu fuq l-lotja tal-aċċess hawnhekk għall-informazzjoni u apparti minn hekk fuq dak li kien mistoqsi wkoll fuq il-kontenut ta' terrorizmu online, Iva. Jiena naħseb illi nilqajja kessir progress fuq dan aħna ninsabu fl-istadju ta' trilogu. U jiena matul dawn it-trilogu mhux ħan qed ninsisti fuq kull linja tal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni u jiena nittama li l-parteċipanti l-oħrajn attivi l-Kunsill u l-Parlament ukoll. koll mhix ħajqogħdu jisqu fuq kull linja tal-proposti oriġinali tagħhom ħalli bekk nkun nistgħu nagħmlu progress għax inkella maħniex ħanimxu fl-ispirtu ta' trilogu. Issa fuq l-encryption, jiena nappoġġa bisħieħ l-encryption, jiena dan qed f'numru ta' okkażjonijiet ma nixtieqx li l-kont tal-bank tiegħi pereżempju ma jkunx inkriptit. Naħseb illi l-sfida illi hija prezentata mit-teknoloġija 5G u anke teknoloġija oħrajn hija kif aħna nistgħu ikonna ħarsien minn aċċess mhux awtorizzat ta' informazzjoni tagħna u fl-istessin nżommu xi tip ta' arranġament li huwa effettiv biex jingħata aċċess irregolat fil-kuntest ta' proċedimenti ġudizzjarju din hija problematika. Hija problema li tiddependi kemm tkun serja għabbażi tal-teknoloġija li tkun qed tintuża iżda jiena naħseb li dan id-dibattitu li tkollna llum huwa siwi ħafna irridu nkomplu għaddejjin bih u naħseb li dawk il-pajjiżi terzi illi qed ikollhom aċċess mhux awtorizzat irridu noqogħdu attenti għalih fl-istess ħin aħna ma rridux nwaqfu l-aċċess mill-awtoritajiet amministrativi tal-implementazzjoni u prosekuzzjoni tal-liġi. Ningrazzjak um, ħafna. Iva, għadna fil-ħin għatfadlenna punt importanti ħafna fuq um, il-provi elettroniċi li hija xi ħaġa marbuta ħafna mas-sigurtà. Ukoll U xi ħaġa li jaċċerta ċerta hija li minkejja il-Kummissjoni ta' von der Leyen kif tkun strutturata u l-fatt li mhux se jkun hemm portafoll iddedikat speċifikament lis-sigurtà, naħseb illi dawn huma kwistjonijiet illi għandna bżonn niddiskutuhom aħna hawnhekk fil-Kumitat tal-Libe minħabba li ħasbuna mhux ftit U naħseb illi dawn l-sfidi li inti semmejt, ġifiri il-fat li aħna irridu narbtu il-possibilità li niprovdu informazzjoni sivja biex niġġieldu kontra il-kriminalità u fl-istessin nirrispettu id-drittijiet fundamentali tal-privatezza li jinkludu salvagwardji wkoll fil-kuntest ta' rivoluzzjoni teknoloġika li aħna d-nesperjenzaw naħseb li din l-isfida hija reali u ħanibqgħu nesperjenzawha u minnaħa ta' dak li fassal il-liġ fuq livell Ewropew. Qed jistenna minnaħa tan tal-Parlament Ewropew illi nidu azzjoni fuqha. Grazzi ħafna lilek, Kummissarju King, tal-li dejjem konta hawnhekk biex Eh, tiddiskuti mana inti minħabba li inti l-unika membru ta' din ir-rock band għandek comeback faċli ħafna. Grazzi ħafna. Maħniex fu inkomplu bil-qatana. Nselmu l-Kummissarju King hu naddu għal punt li jmiss, ġifiri l-ordni ta' preservazzjoni għal eh, provi elettroniċi fi kwistjonijiet kriminali dan Dan huwa punt importanti ħafna. Melija niftakru x'nuwa dan il-kuntest ewlieni. Grazzi ħafna. Mela, għanna proposta tal- Kummissjoni u Kunsill fuq l-ordni ta' preservazzjoni u konservazzjoni ta' dawn il-profi elettroniċi. Mbagħad għandna il-bżonn li nistipulaw regoli armonizzat armonizzati għal ġabra tal-evidenza u fil-proċedimenti kriminali. Lan kien li dan kun odda bħala eh, odda ġudizzjorsa biex aħna ġbru id-data elettronika u l-provi elettroniċi. jekk ikun hemm suspett li kien hemm reat kriminali. U din mhix eh, xi għadda preventiva jew tal-pulizija iżda parti minn hekk id-direttiva ta' tintroduċi wkoll kunċett ta' rappreżentant legali. Fornituri ta' servizzi speċjalment għal dawk li qed joffru servizzi fl-Unjoni Ewropea iżda mhumiex stabbiliti fl-Unjoni Ewropea. Ġifir kunsill adotta approċċ ta' toleranza zero fis-sena 2018 iżda kienet minn ministri illi kitbu itra illi għalu fija li għandhom riservi fil-Parlament Ewropew kien hemm proċedura interna li sart matul l-aħħar terminu l-aħħar mandat anzi. Il-Qorti Ewropea ta' Drittajiet tal-Bniedem u kien hemm ukoll smih pubbliku illi sar u numru ta' dokumenti ta' ħidma li kienu prezentati għawek fil-ħdun komitat libe li kienu prezentati bej deċembru tas sena 2018 u april tas sena 2019 u kien hemm bosta kwistjonijiet li semmew fir-rigward ta' drittijiet obbligi, kategoriji ta' data, prinċipju ta' proporzjonalità, rimedji, liġijiet ta' pajjiżi terzi dak kollu insomma. U l-Kummissjoni proponiet interpretazzjoni ġdida tal-artiklu 82. Din hija l-bażi legali u din hija xi ħaġa li mhix eżattament liġi kriminali. U laqqas it-tip ta' kooperazzjoni li aħna kellna f'moħħna. għal kuntat dirett bejn fornitur fi stat membru ma stat membru ieħor. U mhux qed jingħataw kienu l-opportunità li jirreġixxu għalhekk kien hemm ukoll possibilità li jkun hemm implementazzjoni ekstraterritorjali tal-liġi ħallibek kif il-fornituri privati ukoll ħajkun hemm il-possibilità ta' em, li jaffettwaw id-drittijiet tal-bniedem għalhekk kienna niddiskutu eh, dan daqshekk fit-tul. Ġifieri għandna l proposta tal-evidence u id-direttiva fuq il- ħatra tar rappresentanti legali. Mela nisimgħu l-ewwel minnaħa tar-reporter Sinjura Sipel. Umbat, nkollna round ta' mistoqsijiet u nibdew bil-koordinaturi. Sinjura Sipel, jekk jogħġbok. Thank you, Chair, and I hope the shadows also will Grazzi ħafna President u uh, ċerta li anki shadows kun jixtieq jitkellmu f'dan ir-round ta' dibattitu. Nishti billi nibda Eh, bisqarja li kellna fil-laqa tal-Libe l-ġimgħa l-oħra dwar il-ftejim internazzjonali għall-evidenza elettronika fejn qed ngħidu eh, fejn qed nuru kemm huma marbutin flimkien dawn il-dokumenti. U kont diżappuntata nisma illi il-Kummissjoni qiegħda tagħmel negozjati għall istati Uniti u qed nieħu gost li mhux se jiffinalizzaw xejn qabel mal-evidenza Ewropea tagħna tkun lesta imma sadattant qegħdin jinnegozjaw mal-Istati Uniti għabbażi tal-proposta tagħhom. U aħna nafu sewwa illi il-proposta tal-Kommissjoni la fil-liba u laqas komitat ieħor eh, ma jkollha riżultat palma, eh, palma kella fil-bidu. U allura, skont l-impressjoni li għandi, il-Kommissjoni da taqbes eh, setat tal-Parlament u tal-Konsil u naħseb li din hija xi ħaġa li m'għandix tiġri. Eh, Madana kollu diġa semmejna illi flimkien flimkien ma' xadaw Stana tiegħi eh, li ringrazzjom tal-kooperazzjoni għamilna verifika tajba tal-proposta. Illi skont il-Kommissjoni Eh, dan huwa approċċ eh, differenti għal kollox. Wara sena u nofs minn meta l-Kommissjoni għaddew ir-rapport tagħhom aħna bħala Komitat Libe eh, u speċjalment fil-imkien mal-kollegi Shadow Rapporters ħarisna l-proposti, kellna numru ta' laqat bilaterali bejn ix-shadows u smieħ tal-libe u eh, grazzi għal dawn il-dokumenti issa nistanati il-rapport bozzat tiegħi. X'kien dak li xtaqt eh, nipproponi? Kif tistgħu taraw fir-rapporti abbozzati? Jiena nipproponi li nirrifjutaw il-proposta għal direttiva u nintegraw il-partijiet importanti tagħha f'regolament u li nemmendaw ir-regolament 266 emenda b'kollox Issa, għalfejn qegħdin irrifjutaw l-proposta direttiva għal raġunijiet sempliċi leg legali u l-konsistenza tagħhom, il-proposta hija bażata fuq artiklu 53 u 62 ta' trattat illi titkellem fuq rekonoxximent ta' diplomi u kwalifiki oħra u l-koordinazzjoni ta' dispożizzjonijiet illi eh, hemm fil-liġi u azzjoni amministrattiva u servizzi tagħhom Dawn l-artikli jinsabu fil-stati membri kollha. Il-problema hija li il-regolament hija għall-istati membri li jimxu mal-istrumenti legali ninsibu f'kapitlu 4 ta' trattat u allura għandna nuqqas armonizzazzjoni. Ir-regolament edemmek għall stati membri għal ftit stati membri fil-waqt li direttiva hija vinkolanti għal stati membri kollha. Wala kif dan immarka r-Renju Unit ikunu obbligati jkollhom rappreżentant taħt taħt il-direttiva mingħajr ma jieħdu sem fir-regolament fl-istrument innifsu. U apparti minn hekk, fid-direttiva il-Kummissjoni qiegħda tipprova eh, tiddeduċi l-idea ta' rappreżentant legali mhux biss għall-instrumenti manki għall-instrumenti futuri li huma marbutin ma' rikonoxximent reċiproku. Dana jinkludi eh, mekanizmu ta', ta koordinazzjoni ċentrali li ma timxiex mal-prinċipju tal-rikonoxximent reċiproku u nixtieq infakkarkom il-rikonoxximent reċiproku eh, kellu lan illi kunem kontat dirett bejn l-autoritajiet ġudizzjari u mhux li kunem, eh, u mux tal-autoritajiet ċentrali eh, ġudizzjarji. Jiddispjaċini kommissjoni edin taqbżu l mira taħkom u mux timxu mal-bazi legali eh, fil-kapitli ta'kom u jina nemmen li dok l-istati membri għedin jipparteċipaw fil-regolament propost għandhom ikunu marbutin mal-obligu tal-ħatra tal ħatra ta' min jħossib l-ordnijiet ta' produzzjoni u preservazzjoni. Jiġifieri skont artikli 53 u 62 eh, jekk nimxu magħhom eh, biss ma maħsibx li ħkun nimxu b'mod legali u għalhekk aħna nixtiequ li dawn il-partijiet jitneħew mid-direttiva għal regolament. Din hija xi ħaġa li tista' ssir skont artiklu 82 eh, għaliex din ġiet verifikata legalment anke mnaħa tiegħi. Il-fornituri ta' pajjiżi terzi li qegħdin joperaw fl-istati membri u l qegħdin jipparteċipaw fil-miżura għandhom jinnominaw rappreżentant legali. Din l-idea ta' rappreżentant legali għal-fornituri ta' pajjiżi terzi mhijiex ġdida eh, jimxi mal-artiklu 16 u fil-fatt jiena qed nimxi mal-istess eh, ma l-istess ideja ta' direttiva imma b'mod ċar legalment u anke b'mod iktar effiċjenti. Xiżjed. Nixtieq nitkellem fuq il-proċedura ta' notifika, il-proposta tal-Kommissjoni tħalli l-awtorità eh, li li tirrikonoxxi l-fornituri ta' servizz mingħajr ma tinvolvi awtomatikament l-awtoritajiet tal-istat fejn il-fornitur ta' servizz jiet stabbilit Din l-interpretazzjoni kompletament ġdida tal-Kommissjoni dwar ir-rekonoxximent reċiproku fil-proċedimenti eh, kriminali eh, hija problema hija ta' kritika mhux biss mill-NGOs tal-protezzjoni tad-data imma anki il- eh, il-prosekuturi tal-servizzi tal-fornituri ta' servizz u ħafna oħrajn. Kien hemm ħafna kritika fuq in-nuqqas ta' notifika għat-tieni stat membru ehm, fil-total presidenza għaliex hemm sat membru wieħed illi se jblokka l-appro ġenerali tal-Kunsill. Għalfejn għandna ninkwetaw fuq din in-notifika. Ejja nimmaġinaw li kieku fornitur ta' servizz fit-territorju tal-istat membru tiegħi eh, tiġ jiġi obbligat eh, direttament minn autorità ta' stat membru ieħor illi eh, jagħti informazzjoni fuq imminar ma l-istat membru tiegħi ikun involut l-istat membru tiegħi ma jkunx jista' jimxi ma' responsabilità fundamentali li jgarantixxi ir-rispett tad drittijiet fundamentali tiegħi fit-territorju tiegħu stess. U għalhekk nixtieq infakkarkom illi il-proposta tal-Kommissjoni għandha żbalji legali u eh, fil-fatt kellna anki l-imħallef unikwota li il- eh, drittijiet tal-qortijiet umanitarja kif ukoll 28 stat membru jridu jipproteġu eh, drittijiet fundamentali fit-territorju tagħhom. Il-proposta hekk kif inhi bħalissa, il-proposta tal-Kummissjoni jiġifieri ehm, qed twassal is-sitwazzjoni ehm, ta' diffiċli tal-CJR ehm, u l ġisprudenza tagħha. Apparti minnek l mħallef għal illi jista' jkun hemm eh, aspettattivi leġittimi illi ħatkun qed tapplika għal kull sitwazzjoni u allura kun hemm problema bil-legalità ta' sitwazzjoni. il kummissjoni qatt ma wieġbet għal kritika, imma jiena Eh, qed nara li hemm problema kbira, differenza fil-fiduċja eh, reċiproka, differenza kbira, diskrepanza bejn istati membri u l fat li ma nimxux mal-eżekuzzjoni tal-ordnijiet skont it-territorju għabbazi eh, tal-artiklu 11a. Dawn il-lottijiet qed jimxu mal-lottijiet illi għanna per eżempju ordni ta' investigazzjoni Ewropea. U allura rridu niżguraw li jkun hemm konsistenza bejn istrumenti sabiex eh, anki jippratika mm, dan kollu jkun iktar faċli għalih. Eh, illi jkun hemm rifjut għall awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ta' valuri iktar miżjut għall fornituri tas servizz. Minar ma jkun hemm notifika, il-kontrolluri tad data ma jkunux ċerti jekk eh, u eh, jekk għandhom xi rispettaw il-liġijiet tal-pajjiż fejn huma stabiliti. U apparti minn hekk il-proposta tagħti lill kumpaniji privati li jaraw jekk l-ordnijiet mhumiex legali jew le. Din mhijiex xi ħaġa li nemmel li għandna nappoġġaw. Għalhekk ukoll aħna tlabna li l-ordni ta' produzzjoni u preservazzjoni għandha ssir eh, sal-10 snin wara lil l-autorità ta' edukazzjoni. Jekk ma jkunx oġezzjoni e, e, f'dan iż-żmien, il-fornitur ta' servizz u obbligat illi jipproduċi data e, li ġiet mitluba u jirrispondi l-autorità ġudizzjarja immedjatament. Apparti minn hekk, hemm sitwazzjonijiet fejn il-persuna affettwati ma jkunux ċittadini jew residenti tal-pajjiż eżekuttiv Issa, anki f'dawn is-sitwazzjonijiet, għal kem u rari, jekk ikun ċar meta jkun hemm l-ordni ta', produzzjoni u preservazzjoni, ikun ċar li, li din il-persuna mhux ċittadini residenti fil-pajjiż ta' edukazzjoni, li stat membru tal-persuna u koll għandu jiġi notifikat b'mod simultanju l-ordnijiet eh, ta' produzzjoni huma aktar u aktar sensittivi minn dawk ta' preservazzjoni u l-istat membru għandu iħares lejn regalità eh, u jiġbet l-attenzjoni tal-pajjiż ta' zukkozzjoni, speċjalment fuq l-immunitajiet u privileġġi ta' persuni. U għal istat membru ta' residenza eh, fissa illi tista' tiddeċiedi jekk jekk l-ordnijiet legali jew le. Din il-notifika miex se tkun qed tawwa lill proċedura Jekk inżommu ma' data ta' skadenza tal-10 tiem, il-mekkaniżmu ta' notifika jimxi ma' l-istess żmien li ġi propost mill-Kummissjoni u mill-Konsil. Imma rridu ntawlu data ta' skadenza għal każijiet ta' emerġenza, speċjalment fuq fornitur ta' servizzi żgħar u eh, specialment minħabba li l-autoritajiet jridu jaħdmu eh, b'rizorsi umani eh, ristretti u għalhekk id data ta' skadenza jridu jkunu fattibbli jekk aħna ntawlu data ta' skadenza minn 6 l 24 sija, niżguraw li l-awtoritajiet ikollhom ġurnata sieħa sabiex jiverifikaw l-ordni u anki l-fornitur ta' servizz ikollhom ġurnata sabiex jipproduċu jew jirpreservaw id-data mingħajr ma ntawlu wis il-proċedura. Imbagħad xinejdu fuq id-drittijiet tal-persuni affettwati. Uħut mill-emendi tiegħi eh, qed jitkellmu fuq id-drittijiet tal-persuni biex ir-regolament jimxi mal-standards ta' drittijiet fundamentali Ewropej u f'kif ukoll mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u mal-każistika. Mela ħna tixi eżempji li nżidu l-limitu massimu għall-ordnijiet ta' produzzjoni u preservazzjoni minn 3 snin ta' ħabs għal 5 snin sabiex ikollna l-limitu massimu vera għaliex inkella f'ħafna mill-istati membri kważi reati kriminali kollha jilħqu l-limitu eh, anki fil-reati fil żgħar. U jekk namlu verifika tal-kriminalità għall eċċezzjoni taż żewġ reati li huma meqjusa ta' reati gravi fil-istrumenti Ewropej li hija marbuta mal-mandat ta' arrest Ewropew. Tajjeb li jkun hemm distinzjoni wkoll bejn il-subscriber traffic u il-data ta' kontenut sabiex inkunem konsistenza bejn l-istrumenti. Eh, flimkien mal-kazistika dawn eh, din it-tip ta' data għandhom meqjusin bħala l-aktar intrusivi u irridu inħarsu lejn din regola bħala ċessjoni u nżaw l-informazzjoni bħala standard. Importanti li jkun hemm rimedji legali effettivi fuq l-ordnijiet ta' produzzjoni u preservazzjoni, mhux biss fil-ħux tagħhom anki fil-pajjiż ta' edukazzjoni. Il eh, din id-data li qed tinġabar biksur ta' din ta' dan ir-regolament u l-informazzjoni mhix meħtieġa u anki l-użu ta' data għal reati li ġiet mitluba liha. Hemm informazzjoni elettronika u l-fatt terminu ngħidu li d-data qiegħda tinġabar tista' tiġi tista' tiġi użata bħala evidenza fil-proċedimenti legali, ma dan mhux dejjem huwa l-każ. Ġifiri li nbidlu terminu eh, electronic information maħniċ għedin nimminimizzaw il-valur ta' data u għal rwol tal-rati fil-proċedimenti li jiddeċidu jekk id-data hijiex meqjusa pal evidenza jew le. L-aħħar punt, il-konflitt tal-liġijiet bejn il-pajjiżi. Il-Kommissjoni fil-proposta tagħha qalet li jkun hemm proċedura speċjali fuq il-regoli mal-pajjiżi terzi u iħallu il-konflitt mal-awtoritajiet u anke kultant jinvolvu l-awtoritajiet dak il-pajjiż terzi kol. Imma proċedura bħal din ma passarx għal dati ta' skadenza, il-konflitti tal li wasal għal konflitti ta', konflitti legali fissajr ma jispiċċaw għat naħseb illi eh, għandha tkun l-autorità ta' eżekuzzjoni li tiddeċiedi minħabba li jista' jkun hemm konflitt ta' liġijiet fit-territorju tal-istat ta' eżekuzzjoni. Fl-aħħar, pala konklużjoni, meta resqet il-proposta tagħha l-Kommissjoni eh, kella l-argument ewlieni ta' eh, li, l-affarijiet isiru malajr u b'mod uffiċjenti. Imma xar wara l-argument tal-maġġoranza tal-Istati membri fil-Kunsill u u għadu li naġlu u l-effiċjenza u naħdmu bot effiċjenti. Jiena nista' nifhem l-sfidi li naraw jaraw l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, imma l-effiċjenza tista' tintuża bħala argument jekk fl-istess ħin id-drittijiet fundamentali u li proteġu l-prinċipi u salvagwardi jiġu garantiti. L-emendi illi qed nipproponi jiżguraw illi ikollna instrumenti taj instrument legalment tajjeb illi jidrizza l-sfidi ehm, li għanna fl-infurzar tal-liġi u li jgħin l-autoritajiet u l fornitur tas servizz u l-persuni fil-waqt illi jizguraw li kunem garanzija ta' drittijiet fundamentali. Għal darbohra nxieq ringrazzja l shadows u eh, jina ħarqa tagħna sabiex nisma' il-kummenti tal-kollegi. Grazzi. Peress li l-punti ta' qabel kienu rounds ta' koordinaturi, għam il zbal li semmejt eh, koordinaturi, fil-fat ritnejt il-shadows. Shadow rapporters jitkellmu issa. Grazzi, Is-Sur Melo. Għanitkellem bil-Portugis. Naf li forsi interpretazzjoni mista tkun faċli minħabba il-suġġett li qed nitkellmu fuqu. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter tax-xogħol kollu li għamlet eh, fuq dan il-dokument u fuq il-proposti kollha li qiegħda tressa dan huwa suġġett komplikat mhux faċli u żgur li mhuwiex ehm, suġġett ta' konsens imma żgur illi għandna nirrekonoxxu x-xogħol kollu li għamlet u kienem ħafna xogħol fil-fatt. Ejja nħarsu l ewwel lejn il-mira tal-Kummissjoni. Dan jfisser il rit ikollna mekkaniżmu eh, ta' kooperazzjoni digitali, l estellera digitali biex niġbru l-evidenza minħabba illi ħafna mir-reati bħalissa ma jaqawx taħt ma jistax intlaħqu mill-ġustizzja. Dan huwa soġġett tekniku ħafna zona fejn fejn memx frontieri, imma irtu kun hemm ġustizzja. Il-mekkanizmi internazzjonali għal tal-produzzjoni e preservazzjoni tal-evidenza ma jistgħux jiġu użati hawnhekk. Hemm mod faċli ta' kif eh, namlu għadin li huma l-beneficjari u l-kriminali. Allura, importanti nisalvagwardjaw l-ċittadini, specialment meta nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' data, di mhix kwistjoni ta' dirt ekonomiku biss, għalkemm dan huwa settur importanti. Qed nitkellmu fuq ħafna eh, reati ta' bla frontieri, ta, reati ta' teknoloġija għolja fejn il-kriminali dejjem qed jimxu pass iktar il-qudiem il-prosekuturi. U huma fil-fatt eh, qegħdin jistennew li jkun hemm noqas ta' kooperazzjoni biex ikun jistgħu jagħmlu din l-attività kriminali u allura irrid ikollna respons bilanċat. Irridu niżguraw illi verament ikun hemm ġustizzja. Irridu niżguraw illi hemm protezzjoni sħiħa tal-drittijiet individwali. Din mhijiex xi ħaġa li għandha tkun ta' dubju. Issa, din l-evidenza hija volatili u hija mingħajr frontieri u ma tistax issir eh, b'mod tradizzjonali. 11 sena ilu jiena kont rapporter fuq l-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni. L-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni hija għodda proċess riċenti imma eh, ma dan kollu ma kienitx tkopri din it-tip ta' evidenza. Diġà kien hemm proċess diffiċli ta' negozjati dak iż-żmien u għalhekk dawn is-suġġetti ma ġewx eh, koperti bil-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni. Allura hemm bżonn il awtoritajiet ġudizzjarji jkollhom l-riżorsi li għandhom bżonn imma fl-istess ħin irridu nħarsu lejn il-kontrolli ġudizzjarji fl-istati membri għalhekk irid ikollna bilanċ tajjeb. Jiena ma naqbilx maħut mill-proposti tar-rapporter għalkemm nifmu li verament għamlet ħafna sforzi. Idealment, għanna insibu xi tip ta' konsens. L-ewwel net fil-proċedura ta' notifika dan huwa stadju importanti ħafna imma li neħu eh, kontroll ġudizzjarju tal-Istat din id-daħlet mill-Kunsill mit-30 ta' Novembru u qed ngħidu li jirtu kunem hemm proċess ta' notifika għad data ta' kontenut li ta' fornituri ta' servizz li huma eh, entitajiet privati illi rridu jagħmlu l verifiki eh, legali imma mhumiex entitajiet eh, ta' ġurisdizzjoni huma m'għandhomx jieħdu deċiżjonijiet illi jaqgħu taħt l-isfera ta' sistema ġudizzjarja. Dan imur ferm li din minn dak li huwa neċessarju huwa wis kompless u mhux se jkun effettiv biżejjed. Għal dan it-tip ta' reati għandna bżonn ta' sistema tajba maġla ħafna mill proposti jkollhom impatt fuq l-effettività tal-proposta u l-istrument isir iktar komplikat mill-EPO waqt suppost ikun bil-kontra. Ħaddikom xi ftit eżempji. Id-definizzjoni ta' kategorija differenti ta' data. Idea ġdida min-naħa tar rapporter data ta' aċċess u ta' transazzjoni. U kategorija ġdida, data grafika. Da kollu kif jaqbel ma' sistemi kriminali differenti. Naħseb illi il-proposta isir inqas utli. Id-data ta' aċċess tintuża biss biex jiġi identifikat l-utent ek biss. Mhumiex daqsek intrusivi bħal data ta' transazzjoni illi jippermetti il-qolqien ta' profil għall-utent meta dan huwa marbut ma' data tal-aċċess dan joħloq kategorija ġdida u bosta każijiet l-awtoritajiet ta' investigazzjoni mhux se jkunu jistgħu jidentifikaw lill kriminal allegat. L-ewwel pass fl-investigazzjon u għalhekk qed nikomplikawlhom il-ħajja tagħhom il-bidu net fejn qed nippruvaw nidifikaw min huwa responsabbli għar-reat. Mbagħad definizzjoni ġdida ta' data ta' kontenut. Maħluq min-naħa tar-rapporter. Data illi ma titlobx proċess ta' komunikazzjoni. Data li hija inklusa fil-cloud jew f'abbosta email li ma tbatiċ. Dawn huma modi kif il-kriminali kun nistgħu jikkomunikaw imma mhumiex fil-proposta tar rapporter. Mbagħad l-ordni biex id-data titwassal jew ħanajdu hekk il-produzzjoni jew il-preservazzjoni bħala ordni għandna bżonn insommu din id-distinzjoni ddependi mill-livell ta' intrużjoni ta' titħil mhijiex l-istess ħaġa. Meta din nitkellmu fuq preservazzjoni eh, tal-evidence, ir-rapporter qed titkellem fuq l-awtorità ta' implementazzjoni illi tirrifjuta għabbażi anzi li tapplika ordni ta' preservazzjoni naf li dan huwa suġġett tekniku ħafna jkorreġi ruħu l-kellim u jiskuża ruħu imma ir-rifjut jew ir nuqqas ta' rikonoxximent ta' ordni ta' preservazzjoni din ngħidu hawnhekk il-preservazzjoni bżonn tkun waħda awtomatika. Jiena nipreferixxi nara li kieku illi jkun hemm il-possibilità għal skadenza ta' 60 ġurnata tkun jew estiża jew inneħħuha. U għalhekk dan il-perjodu ta' 60 ġurnata hemm bżonn ikun limitat. Jekk ikun hemm ordni ta' produzzjoni fejn l-autorità ta' implementazzjoni ma kellhomx l-opportunità illi jivvalutaw ir-rilevanza tad dejta l-investigazzjoni għaddejja, suppost ikun hemm sforz biex wieħed jevita telf ta' din id-data, ir-rapporter tixtieq l-awtorità ta' implementazzjoni kollabilità li tikonoxxu eh, l-eżekuzzjoni ta' ordni meta dan ir-rifjut huwa abbażi ta' raġunijiet speċifiċi. Dan hemm bżonn ikun koerenti ma' l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea. Imma l-artiklu 10a illi qed tiżid ir-rapporter ma jikkorrispondix mal speċifiċitajiet ta' tip ta' evidenza li nitkellmu fuqha hawnhekk. Qegħdin nitkellmu fuq il-katalogu ta' raġunijiet għal nuqqas ta' implementazzjoni jew il-fjut. Issa r-rapporter qed tgħid illi il-proposta fid-direttiva hemm bżonn tkun rifjutata u Imson ikun hemm referenza għal rappreżentanti legali naf illi dan huwa strument kumpless għall-aħħar hemm referenza għal rappreżentant legali fir-regolament u għalhekk il-gvern hemm bżonn jirrikonoxxi rappreżentant legali ta' dawn is-service providers fl-Unjoni għandhom bżonn li jkollhom Eh, dmirijiet ċari għal ġbir ta' evidenza fużu għal proċedimenti kriminali. Għas service providers ikun iktar faċli li rispettaw dan id-deċiżjonijiet jew dawn l-ordnijiet li kieku dan ir-rappreżentant legali jkun responsabbli jirċevihom u jimplementom u mhux is-service provider. Issa se konna naraw dawn l-affarijiet f'ċertu dettall u nala billi najt illi kriminalità doppja jekk sen huwa diffiċli illi ndaħluha mal-verifiki u jekk se imponu peni jew sanzjonijiet meta orni Ewropew ta' preservazzjoni u produzzjoni jispiċċa jiġi użat fejn strumenti oħra mhumiex possibbli jekk ir-rejat kommess fil pajjiż ta' ħruġ mhuwiex konsiderat bħala reat fil eh, pajjiż ta' implantazzjoni ikun bla preċedent f'strumenti ta' rikonoxximent oħra għandna bżonn nirreflettu fuq il-pożizzjoni li se nieħdu. Però bżon intenni li se naħdmu flimkien mod kostruttiv fil-perspettiva tagħna hija li nikkooperaw b'mod kostruttiv mar rapporter biex noħolqu dokument utli meħtieġ naf anki aħna mill-lemin u mixxellu xellu ħaġa l-iktar importanti huwa illi insibu l-iktar soluzzjoni tajba u se naħdmu mod leali u kostruttiv biex nilqu dawn l-għanijiet. Grazzi ħafna President kważi qatt mhu l-każ illi naraw l-istrument legali jew qatt legali qed l mill-Kummissjoni żewġ atti legali huma relatati mill qrib ma' xulxin u għandhom tant kwistjoni transversali e politiki illi jaqsmuna kif għattint u nittama biss illi billi rapporter sur Signora u l-ewwel eh, shadow rapporter sur Melo ħadu iktar minn 15 minuta il-wieħed biex jaqsmu magħna il-veduti tagħhom se jkun il-każ għall-bqija ta' shadows għax se mmorru lilin minn ħin skedat għal dan il-punt u l-interpreti żgur se jkollhom jaħarbu minn din id-diskussjoni tilqu bħal mod dritt tagħhom u għalhekk jekk ġobkom qasru kemm jista' jkun napprezza li kieku Issa is-sur Karna, Grazzi ħafna. Kif semmejtu, dan hu strument kumpless għall-aħħar. Diffiċli ħafna illi inqasru u għax huwa strument tant kumpless tixtieq nirringrazzja minn ġdid ir-rapporter Birgit għall ħidma tiegħek bażi tajba ħafna li fuqha nistgħu naħdmu biex insibu kompromess ta' appoġġ f'dan il-Parlament tant importanti minn ġewwa negozjati mal-Kunsill. Mod ġenerali nista' nappoġġa l-għan tal-Komissjoni li għandna nħaffu iktar għannu bżon iktar effiċenza ma naħsibx illi l-approċċ ta' eh, wieħed jott kollox huwa l-approċċ ideali f'dan il-każ u għanna bżon forsi nkunu ftit iktar pragmatiċi u hekk se nisuġġerixxi approċċ iktar pragmatiku għaliex għandna bżonn din ir-riforma min-naħa tal-Kummissjoni. Qed nara wkoll il-Kummissjoni ipprovat tidħol f'qasam ġdid, forsi ftit lilin iktar milli suppost fuq ċerti punti għaliex għandna bżonnu għax f'ċerti oqsma l strumenti leġislattivi forsi jimxu wisq bil-mod biex li ġildu mod effettiv il-kriminalità għaliex, ir-raġuni hija għax għandna suq waħdeni għal kumpaniji diġitali, għandna dinja diġitali, għandna sitwazzjonijiet transkonfinali imma għad fadlinna 28 sistema eh, legali biex niġibdu kontra l-kriminalità fis-suq waħdin id-dinja l-problema u l-inja u l-ek nsibu soluzzjoni biex nsolvu din il-problema. il problema u ma noħloqx problemi ġodda. U xiksu ta' dritt fondamentali naqbel mal-Kommissjoni l inforzar tal-liġi ma tiġ kun iktar diffiċli xara dan is-suq miftuħ din is-sitwazzjoni transkonfinali fid-dinja diġitali u l-kriminali ma jridux jihdu, ma jridux jisfruttaw eh, dan is-suq diġitali imma allura għal każijiet fejn l-autorità tal-inforzar l-lokazzjoni u l-post tal-reat ma fl-istess pajjiż imma s-server fejn hemm provi potenzjali jinstabu eh, f'pajjiż ieħor ir-regoli għall awtoritajiet tal-inforzar għal detenzjoni tad-dejta ma tiġ tkun iktar diffiċli mela meta tqabbel mal-livell domestiku din hija ħaġa importanti ħafna li wieħed jgħidha u għalhekk naħseb ukoll li dan jottu ukoll għal każijiet ta' emerġenza. Mbagħad norbod ma' dak li qal is-sur Melo u importanti ħafna illi nivvalutaw is-sitwazzjoni hemm bżonn li wieħed ikun jaf il-persuna suspettata għall skop ewlieni waħdini illi wieħed identifika dawn nies kriminali fil-ferma tiegħi kategoriji eh, hemm bżonn ikunu iktar aċċessibbli minn oħrajn u millum. Dawn it-tliet miżuri raġunijiet għaliex għandna bżonn dan ir-riforma E, jkunu koperti f'sitwazzjonijiet oħrajn illi ma tantx huwa numerużi huma sensittiva ħafna drittijiet tal-bniedem għandna bżonn ninkomplu niddependu fuq l-ordni ta' investigazzjoni Ewropew u nużaw l-ordni ta' preservazzjoni Ewropew biex niżguraw l-oħna li ma nitilfux id-dejta U għalek għandna bżonn naħsnu d-data mbagħad nistgħu nużaw il sistemi li funzjonaw sob tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi ma jkunx hemm użu ħażin tal-istrumenti ġodda mitlubi naħa tal-istati membri meta nbeda l-artiklu 7 hemm bżonn dejjem ikun verifikat mill-istat ta' inforzar qabel ma' service provider ikun permess lilu iwassal id-data. huma importanti ħafna għax niddiskutu ħafna fuq l-istat ta' dritt hawnhekk mill-Parlament u hemm xi drittijiet fondamentali koperti hawnhekk u għalhekk għandna bżonn niżguraw ruħna l-istat ta' dritt ukoll jiġi applikat f'dawn il-pajjiżi u dawn l-istati fejn hemm din il-bidla fondamentali. U għalhekk nemmen illi hemm bżonn ikun hemm xi bidliet naħseb nistgħu naslu għal kompromess tajjeb, naslu għal bilanċ adegwat, naħseb ukoll li xi ħut mir tibdiliet min naħa tar-rapporter bħal eżempju l-iskadenzi jew il-livelli minimi jew il-kategoriji tad-data kif ukoll informazzjoni tal-utent kif ukoll ir-rimedji legali nistgħu nappoġġhom imma naħseb b'xi ftit minn dawn tibda li twassilna għal bilanċ tajjeb biex niġġieldu mod effettiv il-kriminalità, nibqgħu miftuħin bħala suq waħdin nipproteġu l-kumpaniji Ewropej minn tħil mhux ġustifikat ma l-iktar ħaġa importanti biex niggarantixxu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għal Ewropej kollha u qed nistenna bil-ħerqa din il-ħidma naħseb li se nsibu konsens tajjeb u qed nistenna ħafna biex naħdem ma' shadow rapporters u ma' rapporter tagħna u ikonna strument Ewropew legali sot tajjeb għall iskop u li jirrispetta dritti tal-minn fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tardino għal lidi. Nixtieq ringrazzjak, Presidenti nasa se nipprova anzi l-ewwel il-grupp tal-ħodor dispeċi ħjajt il-President Ivan dek raġun. Is-Sur Lakovinski għal shadow tal-grupp tal-ħodor grazzi ħafna u naħseb il-kollegi tagħna se jkollhom il-ħin wara jina. Se nipprova naġel kemm jista' jkun għax diġà intqalu ħafna punti l-ewwel nett grazzi lill kollega Tana Sibel naf li għamlet xogħol monumentali u aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li nnegozjaw u li nres u l-proposti tagħna. Issa nappoġġaw l-pożizzjoni tiegħek fuq negozjati fil-cloud fuq il-trattat mal istati Uniti ma' pajjiżi oħra ma jistax il-negozjati jisiru waqt li aħna ma spiċċajniex u m'għandniex pożizzjoni eh, pożizzjoni Ewropea u hawnhekk għanna bżonn negozjaw l-ewwel pożizzjoni nittama l-Kummissjoni tisma' tassew dak li kienet qed tajt is-Sinjura Rapporter. Ħadet nota sow il-Kummissjoni. L-appoġġ tagħna wkoll għal pozizjoni tiegħek fuq il-kwistjoni tad direttiva separata għal rappresentazzjoni legali ma narawx għaliex dan għandu bżonn ikun dokument separat u għalhekk naqblu bisħiħ miegħek hemm bosta punti illi qabdu triq tajba mill perspettiva tagħna nappoġġaw il-fatt illi hemm bżonn li jkollna definizzjoni ta' data illi tkun konsistenti ma' dokumenti ta' qabel u bil-standards ukoll fissati f'dan il-Parlament. Il-proposti attwali eh, żvijaw xi ftit u aħna għamilna pass l-ewwel pass importanti b'din proposta min-naħa tar-rapporter nixtiequ l-protezzjoni ta' dawk mill-qutin tkun is-sinsla tal-proġett tagħna mhux biss l-effiċenza tal-proċedura. Nappoġġaw il-proposta tiegħek li ma jridux eh, naqdu iktar pisijiet eċċessivi lis service providers permezz ta' dawn l-ordnijiet din hija xi ħaġa fejn għandna bżonn insibu bilanċ tajjeb għandna l-awtoritajiet tal-istat imma nixtiequ illi kull ksur evidenti kif proponejt int, snjura Rapporter, diġa service providers ikunu um, ehm, rawhom. Imma għad fadlinna li naraw involviment fil-prescreening tal-ordit minnaħa tal-Istat membri. Naf li t tipprova issib bilanċ bejn dittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt kif ukoll l-effiċenza mill-banda l-oħra imma aħna ma naqblux li dan il-bilanċ it-tajjeb instab għalmenu b'dan il-mod partikolari naħsbu illi għanna bżon nitkellmu ħafna nirreflettu fuq kif nistgħu nsibu soluzzjoni illi jew eh, twassal għal quick freeze friżar maġġel jew imorru fuq id-direzzjoni fejn ikonna jew anzi natu l-autorità tal-pajis ta' koljenza id-drittu l-obbligu illi jieħu pożizzjoni fuq din il-kwistjoni u mhix biss l-intuhom iż-żmien biex jgħidu xi ħaġa jew xejn. Masbud hemmhekk hemm riskju l-awtoritajiet eh, ma jgħidu xejn u immorru lura l-post fejn ixtiqu l-Kummissjoni u l-Kunsill li nkunu jew nitkellmu fuq xi kwistjoni multilaterali illi forsi tieħu overi u għalhekk hemm ħafna affarijiet li għandna bżonn ngħidu aħna f'moħħna għandna l-piżijiet ukoll tal-SMEs, l-startups u dawk il-kumpaniji mhux għal-liħ għandna bżonn naħdmu wkoll fejn soċjetà ċivili, fi providers iż żgħar u mhux il-kbar u mhux dawk biss fl-Irlanda dan mhux mudell ewlieni tagħna bżonn inkunu kawti u konxi tal-pożizzjonijiet tagħhom u iva, l-ħeffa, l-effiċenza huma kollha importanti, imma għana kontra li konna effiċenza u ħeffa f'dan il-qasam għaskapitu ta' drittijiet tal-bniedem hawnhekk naqbel ma' Sur Körne il-kellim l-ħal kelma qabli, Shadow Rapporter, illi dan se jkun tħassib ewlieni tagħna dan huwa l-punt ta' tluq tagħna jien qed nistenna bil-ħerqa li ninnegozjaw biex hekk inkunu nistgħu nsibu l-bilanċ adegwat sissa din dan kien il-pass tajjeb fid-direzzjoni it-tajbu jiena ottimist illi nkunu nistgħu nintaqgħu derwaqt u nsibu l bilanċ illi kollha kemm aħna nistgħu naċċettaw. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Tardino tal-ID. Nixtieq nirringrazzja il-kollega, rapporter fuq dan ix-xogħol importanti ħafna fondamentalment għalina llum. U jiena se nitkellem fuq il-punti illi għandna bżonn li ċaraw. L-ewwel qabel kollox in-notifiki u tkellimna ħafna fuqhom il-pjan oriġinali tal-Komissjoni ma jippermettix li jkun hemm dawn l avviżi li stati membri meta joħroġ l-ordni jekk il-Kunsill u r-rapporter qed jixtiequ jestendi dan il mekanizmu tal-ordnijiet lejn l-istati membri ta' implementazzjoni ma' modalitajiet differenti aħna naħsbu illi li wieħed ikun jaf l-ordni min-naħa tal-istat potenzjalment forsi involut u importanti ħafna f'din il-fażi biex nippermettu wkoll illi naraw minn qabel l-ostakoli li sta' jkun hemm imma naħsbu il probabbilment il-laxar tiem indikati mill-kollega huma eċċessivi u għalhekk nipproponu eventwalment anki biex naġlu iktar illi ikunu ħames tiem bin-nofs Issa, għal dik li kategorija ta' data, il-rapporter eh, t-proponi t-let kategoriji eh, kontenut traffiku abbonati u eh, erba minna ħata l-Komissjoni Ewropea u dik li definizjon tal-kategorija ta' data hija u għasġġet l bżon naħmu biex neliminaw kull tip ta' ambigwita u naqas ta' ċertezza mħabba tipoloġiji ta' informazzjoni differenti, per eżempju l-indirizzi IP u f'nozzjoni waħda jew l-oħra, u f'kategoriji differenti li korrispondu obbligi u drittijiet differenti u l-ekvatazzjoni hemm konsidra l-informazzjoni mitluba mill-autorità ġudizzjarji. Issa fuq id-dritti tal-drittijiet tal-persuni interessati, ir-rapporter daħlet ħafna affarijiet u biex nallinjaw il-proposta mal-qafas legali qed jipprevedu li jkollna mill-ġdid mekkaniżmu ta' notifika biex id-drittijiet tal-persuni interessati jkunu ragariti mill-istat ta' implementazzjoni u wkoll tal-pajjiż interessat. Naħseb illi huwa tajjeb illi in laħmuhom daw in insaħħuhom għax il-persuna hemm bżonn tkun taf li kien hemm ordni kontrija eh, ħlif f'każijiet speċifiċi u mbagħad naraw kemm hu importanti li nilimitaw l-arfin naħseb tkun fidejn l-awtorità ġudizzjarja. Issa fuq dak li huwa l limitu tal-kastik jew tal-pena fost it-tibdiliet il-limitu minimu ta' tliet snin ta' ħabs detenti ta' detenzjoni mir rapporter għal ħames snin Naħseb illi l-għażla fuq dawn il-limiti hemm bżonn nagħmluha l-valutazzjoni ta' paraguni bejn il-kodiċi penali nazzjonali illi nista kol nagħmlu permezz tal-appoġġ tas-sistema legali tagħna biex niverifikaw li ma tip ta' reati ġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-regola reglamentazzjoni minn tlieta għal ħames biex nkunu ċerti l-istrument ikun tassow jista' jiġi użat għal dawn ir-reati jkun proporzjonali fir-rispett sħiħ tal-garanzija ta' dittijiet tal-bniedem. Ovvjament aħna għandna riserva ta' valutazzjoni iktar fir reqqa tal-provvediment u tal-tibdiliet proposti min-naħa tar-rapporter. Issa umbat fuq il-proposta ta' direttiva għal dawk li huma regoli armonizzati fuq ir rappreżentant legali għal provi fil-proċedimenti legali rapporter speċjali kien hemm diskrepanza bejn dawn iż-żewġ leġislazzjonijiet u għalhekk fil-proposta daħlet il-kontenut tad-direttiva direttament fir-regolament propost bħala miżura ta' kompanjament tal-istrumenti ta' rikonoxximent. Aħna nasbu illi huwa eċċessiv illi neħu l-kontenut minn direttiva fuq il-livell ta' regolament u naħsbu li huwa mod kif nistgħu nifrontaw il-problema mħabba l-applikazzjoni ta' direttiva illi tkun tista' twassal għal problemi oħra għax id-direttiva hija iktar ħafifa u tippermetti lil sat membri biex ikunu jistgħu jimplementawha iktar faċilment u għalhekk insaqsu jekk nistgħu niċċekkjaw hekk hemmx modalitajiet biex inkomplu nużaw dan l-istrument inbidluh u niċċaraw li huma l-istati membri vinkolanti li għandhom l-obbligu minħabba inno il-ħatra ta' rappresentant legali nistgħu naraw ukoll ma' servizz legali mod referenza speċifika tal-pożizzjoni ta' Danimarka ta' Renju kif nistgħu nsolvu problema mill-lat legali. Grazzi ħafna. Now, I don't see any GUE shadow willing to state the case. Hemm xi shadow tal-gwe ma jidirx issa mela reporter. Żgur li ħadd nota tal-kummenti kollha mela. Negotiating strategies. First, it'll go to the Commission before you have. Kummissjoni mela, forsi qabel ma titkellem reporter, forsi l-Kummissjoni tixtieq titkellem fuq dan il-pakkett. Iva, grazzi ħafna jiena nixtieq illi nitkellem fil-qosor ma nixtieqx nidħol fid-dettal lejla. Aħna u l-ewwel net nilqgħu l-appoġġ tar-rapport, l-abbozz tar-rapport anzi naħseb l-importanti ħafna li nkomplu għaddejjin u u din bil-diskussjonijiet. Hemm xi ħaġa issa li qed niddiskutu li nistgħu nħossu illi hija bażi tajba l-diskussjoni, issa nixtieq nfakkar ukoll illi il-bidu tad diskussjoni tagħna u meta aħna bdejna nipproponu dan il-pakkett kien biex nindirizzaw kwistjoni li l-awtoritajiet m'għandhomx aċċess din dawn it-tip ta' provi. U hemm min laqas biss qed jaċċessa din l-informazzjoni. Ġifiri anka wara l-attakki ta' Bataclan f'Pariġi kienem appell minnaħa tal-dawk li jippratikaw l-implementazzjoni tal-liġi min-naħa tal-leġislaturi u biex joħorġu b'xi ħaġa illi taħdem aħjar mill-istrumenti li għandna bħalissa. Naturalment aħna mhux qed ngħidu li l-effiċenza hija kollox aħna naqblu ma dak li ntqal minn bosta mir rapporters u minn shadow rapporters li hemm bżonn li jkun hemm protezzjoni tajba ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem iżda lan jekk ma jintlaħax, allura mhux ħajkun mhux tkun xi ħaġa daqshekk pożittiva hemm xertu affarijiet fl tar-rapport li qed jagħmlu l-proċedura ħafna iktar komplessa. Hemm numru ta' komplikazzjonijiet anke brabta mas-sistema ta' notifika li qed tinvolvi tliet eh, stati membri differenti u anke tliet sistemi differenti allura legali Umbat hemm numru ta' dettalji li aħna naħsbu illi ħajtelfu ħafna mill-valur miżjud tal-proposta jiena ma nixtieqx nidħol f'wis dettalji hawnhekk, iżda naħseb illi ir-raġuni għal fejn il-Kummissjoni proponi dawn l-istrumenti aħna ma minix hekk minħabba li ħsibna li kellna bżonn ta' e, bosta strumenti differenti, iżda minna hekk minħabba raġunijiet legali aħna ħsibna li minħabba l-fornituri il-bażi legali tal-artiklu 82 ma setax tintuża biex timponu obbligi fuqhom minħabba illi nixtiequ rispettu l-kooperazzjoni bejn stati membri iżda hekk qegħdin nitkellmu fuq il-fornituri minn pajjiżi terzi. L-artikli 32 ma kienx bażi legali adattata u allura aħna naħsbu li verament hemm kwestjoni importanti li rridu nikkonsidraw jekk ħan nimplementaw dak kollu fir-regolament. U apparti minn hekk aħna lesti naħdmu flimkien mar-rapporter u ma' shadow rapporters biex inkomplu nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall fid-diskussjoni jekk ikun hemm bżonn. Commission's representative, now we go back to our Grazzi ħafna, rapporter. Ma xafet ikkumenta fuq dak kollu li smajt Jekk tixtieq eh, titkellem fuq dak li nitqal biex shadow rapporters jiena nista' nagħtik eh, il-mikrofon iżdom bat nikkonkludi billi ngħidulkom x'inhi timetable Nice Grazzi ħafna. Tkun sorpriża nisma' mill kommissjoni li forsi jkun hemm it-tielet jew raba' pajjiż involut, imma minnaħa l-oħra qed naraw illi hekk verament qed inħarsu lejn eh, suġġett komplikat meta niddeċidu fuq approċċ ġdid. Jiena naqbel ukoll illi f'każijiet fejn ikollok IP address eh, ma jkollokx persuna, jiġifieri ma sax tinvolvi lil pajjiż. Minnaħa l-oħra jiena sorpriża wkoll qed nara li qed noħolqu leġislazzjoni ġdida u din il-leġislazzjoni għandha tkun preparata għal kull kas li jista' jkun hemm. Il-Kummissjoni ħafna drabi qed tgħid u anke smajta minn u zoħra illi f'ħafna mill-każijiet ir-reat qed isir fil-pajjiż eh, li qed jinħareġ u anke jkun hemm min qed jaħol ir-reat f'dak il-pajjiż. Imma jista' jkun imma hemm każijiet oħrajn xieġi f'każijiet fejn fejn irrat ma jsirx fil-pajjiż jew il-persuna ma tkunx qed toqgħod f'dak l-istess pajjiż. U allura naħseb importanti li niżguraw li dan instrument qiegħed jaħdem u li mhux qed taħalli affarijiet barra. Nista' nsemmi Eżempju ieħor, imma insomma minn issa nagħmlu llum, ħan nagħmel dan l-iskambju mal-shadows u jkun biżejjed. Issa dwar l-iskeda naħseb Aħna maħniġ qed nżidu il-żmien eh, kien hemm kollegi li qalu għaxar tiem u mawis, imma għaxar tiem tinsab ukoll fil-proposta tal-Kommissjoni tal-Kunsill, jiġifieri aħna mhux sentawlu dan iż-żmien. Imbagħad fuq il-proposta li jkollna direttiva Direttiva eh, eh, flok regolament Din ukoll ħadd wassal għal tassib legali għaliex hekk nixtiequ narmonizzaw eh, l-affarijiet u jkollna strument illi jaqbel għal kulħadd ma jistax ikollok fl-istess eh, kontest eh, direttiva li ħallija fidejn l-istati membri li jagħmlu l-affarijiet irridu jew narmonizzaw jew le. U għalek nishtiq nibdu l-direttiva l-regolament. Imbagħad fuq il-kategoriji tad-data Mm, hawnhekk eh, kena skambju interessanti. U ma nafx iktar minx differenza li ngħidu content data jekk dawn eh, din joqogħdu xorta fuq is-server. Hemm kategoriji differenti ta' content data, din hija xi ħaġa interessanti li għandna niddiskutu. Jiena kontenta wkoll li kolli iktar skambju mal-shadows kollha l-oħra u nittama li nkun nistaw namlu laqata biex kulħadd ikun preżenti u hekk ikollna skambju ta' dettalji kollha u tal-punti kollha li semmew illum kif ukoll fuq punti eh, illi forsi ma semmewx u naraw kif nistgħu nipproċedu eh, bl-aħjar mod Punti ieħor addizzjonali ma smajt xejn mill-Kummissjoni ma nafx jekk mhux qegħdin verament qed jinnegozjaw fid-dettall mal-Istati Uniti fuq ftehim internazzjonali bażi tal-proposta tagħhom u li din qed taqbes id-deċiżjoni li jista' jkollna aħna fuq li evidence. Grazzi ħafna Kummissjoni tweġiba. Jekk joġbok? maħniex nanticipaw xejn fil-bidu ta' diskussjoniet tagħna mal-Amerikani. U anke fil-Kunsil tal-Ewropa, situazzjoni kemm xejn differenti dejjem nisma eh, negozjati mal-Stati Uniti fid-diskussjonijiet hemm ħafna xi wieħed jiddiskuti, senduma ħafna, aħna impenjati biex ma nikkonkludu xejn qabel ma regoli interni ma jiġux stabiliti waħna nafu li dawn ir-regoli interni il-baseline dan huwa l-mandat tagħna kif jevolvu dawn ir-regoli interni fil-proċess leġislattiv u għalhekk m'hemmx antiċipazzjoni fin-negozjati tal-Kunsill tal-Ewropa mhux aħna niddeterminaw il-pass tan-negozjati hemmhekk għandna xi sena għad qabel it-TORs tan negozjati eh, għal-gruppi skadi u għalhekk m'għandniex skadenza nistgħu ninfluwenzaw u għalhekk importanti li nkomplu għaddejjin naħdmu fuq ir-regoli interni tagħna biex hekk ikonna bażi ċara għal dak li nistgħu naqblu fuqu fuq livell internazzjonali. Grazzi ħafna tajja palissa mela kellna diskussjoni fuq Eh, l-abbozz ta' rapport preżentat mir rapporter tagħna u kellna skambju ta' veduti ma' shadow rapporters. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu issa huwa li nfissaw eh, skadenza eh, sa għall-emendi sal-5 ta' novembru u l-adozzjoni tal-abbozz tal-rapport u konklużjoni tal-ewwel qari fil-plenarja għadna rridu nikkonfermaw u għalhekk it-treqsiq ta' l-emendi 27 ta' Novembru u nistgħu nifqu u għada nibdew fil disa jekk joġobkom. Nfakkarkom illi għanna vot elettroniku matul is-sessjoni ta' filgħodu u għalhekk ġibu ma'kom il-kartolini tal-votazzjoni tagħkom. Saħħa u l-lejla tajba lil kulħadd.